Okay. Where are colleagues? Feqedin il-kollegi. Jarek, sort dem jinu inti l-ewwel Because we're already two minutes behind schedule. Ħanibdew għaliex tixtieq ah. minuti Some uh, announcements concerning. ħanatikom xi avviżi l-ewwel nittamaw illi din il-laqa qed tixxandar fuq l-internet peress il-kollegi għadhom mhux qegħdin hawnhekk. Mela fuq l-aġenda ta' eh, Ġunju dan analizzajnieh u deċidejna li tlet talbiet li kien hemm il-PPE impoġġuhom fuq l-aġenda u anka eh, l-petizzjoni 0720 fuq situazzjoni tan-nisa saravi miżmuma fl-Alġerija. Fuq rapporti u opinjonijiet iddeċidejna illi ma nadottaw l-ebda opinjonijiet ġodda. Fuq rakkomandazzjonijiet kontestati, il-petizzjoni 0004 ta' din is-sena dik se tinżamm miftuħa, petizzjoni 0017 u 0022 ta' din is-sena ser nindirizzawhom flimkien u ser jinżammu miftuħa wkoll. Mill-bqija, ġewa adottati il-rakkomandazzjoni kontestati jekk kif proponiet il-President. il president Punt 760 ser jizam miftuħ, petizzjoni 1562 ser tinżam miftuħa u koll u ser natur il petizzjonant xarejn oħra biex iwieġeb għal eh, tweġiba li tat il-Kommissjoni. Fuq il-missjoni għal tiftix ta' fatti, il-koordinaturi id-deċidew fuq dawn id-dati. 19 sar 21 ta' settembru ħajmorru f'Donjana, Spanja, u 29 sal 31 ta' ottubru ħajmorru Valledora fl-Italja. L-ismijiet tal-membri li jixtiequ jipparteċipaw għandhom jiġu komunikati lis segretarjat mhux wara il-5 ta' Ġunju. Biex bekk il-gruppi jkollhom ċans jagħmlu l-konsiderazzjonijiet tagħhom. Id-dialogu strutturat li kien hemm riċentement tieħed vot fuq il-messaġġi ewlenin u dan ser jintbat lis ccc nħosni ta' xej stramba nejta ħajtbat li CCC għaxina l-president ta' CCC ġver ħajtbatu lili. Allora, diġanaf naf xħan irġievi. E, mistoqsijiet orali fuq il-drittijiet tal-vot deċidejna n-adottaw mistoqsija orali fuq il kwistjoni tal-portal tal-peti il-ħidma għaddejja u l-izviluppi għaddejjin skont il-pjan u il-koordinaturi ser jinżammu informati matul il-proċedura. Apparti minn hekk, iddeċidejna illi namlu laqa konġunta interparlamentari mal-Juri bl-appoġġ ta' servizzi legali b'kollaborazzjoni mal-Ombudsman Ewropew. Dan il komitati jippreferi li laqa tkun f'Novembru, kif kien ippjanat oriġinarjament. Jiena se nipprova ninnegozja mal-Juri u ma' servizzi legali biex il-laqa E, tkun f'Novembru ta' din is-sena. Għaliex il-koordinaturi darilhom illi li noposponu għal-frar meta nkunu kważi wasalna l-elezzjonijiet dik ma tkunx li żjed soluzzjoni ideali. Il-itra empl dwar il-mistoqsija orali u r-riżoluzzjoni tagħna fuq il-ġlida kontra il-prekarjat u l-abbuż minn kontratti fuq terminu fiss Dwar dak ingħatajt mandat biex inwieġeb għall-ittra u ngħid illi Dan il-komitat ehm, Bessi bu jieħu ċertu proċeduri anka vizavi l-kompetenzi, jira dan kollha ħan nispjegaħ fitra formali. Apparti minn hekk kollha fżajt eh, ċertu punti ta' informazzjoni l-koordinaturi ħadu nota u dak kollox. Issa nistgħu nadrura għal dak li ġara il-ġimgħa l-oħra f'Ċipru, post sabiħ immens fl-Ewropa. Għamilna dina il-żjara tiftix ta' fatti morna mm, famagusta. U sa fil-qosor kull ma nixtieq ngħid huwa illi id-delegazzjoni kienet magħmula minni Is-Sur Alberto Cirio, Rosa Staras Ferragut, eh, Susa Korafa, Angela Bajina u, il, Sur Xoltex. Dak kienu membri sħaħ, u mbagħad kien hemm eh, Sinjor Jimenez Becerril, is-Sur Papadakis li qed hawnhekk u s-Sur Ħaġi Ġorġu li kienu membri ex officio. Minn xi bdejna iż-żjara, indunajna li kienet ħatkun żjara interessanti mill-bidunet. U eh, għal darba kulħadd kellu l-istess sensazzjonijiet u l-istess opinjonijiet, il-membri tal-gruppi differenti kollha. It-tnejn kellna ma mal-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, anke ma sindku tal eh, ta' Famagusta u mal-membri mill-municipju ta' Famagusta. Imbagħad flaxija kellna ikla eh, ospitata mill- Sur Demestri Lulis fejn ipparteċipa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, anka sur Kristiludis u Alexis Galanos li huwa sindku ta' Famagusta barra minn hekk iltqajna wkoll mal-rappreżentant speċjali tal-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u il-kap tal-missjoni tal-Żama ta' Paċi f'Ċipru. Umbagħad morna Famagusta biex naraw il-partit eh, li sema Varosha li hija parti maqtuwa għalija Eh, li ma tantx hija żona aċċessibbli u żorna wkoll bajja li jisimha Glossa. Għamilna konferenza stampa mal-Sindku ta' Famagusta. Din kienet fiċ-Ċentru Kulturali ta' Famagusta. Kienet f'Rinja li huwa li post qrib ta' Famagusta li tista' ters li tista' tkun fih. Minkejja li il-petizzjonant kien emozjonali ħafna l-tajna miegħu wanka fejn eh, id-dar fejn trabba u li eventwalment kien imkeċċi minna. U ltqajna anka ma' żewġ ġenerazzjonijiet ta' abitanti li talbuna biex nieħdu azzjoni ħalli huma jkunu jistgħu jerġgħu lura darhom minkejja f'dan kollu hemm ftit affarijiet li jista' jagħmel dan il-Parlament. F'Lulju tal-2017 aħna ddejna eh, riżoluzzjoni, imma apparti mir riżoluzzjoni Um, daqxejn limitati. U jiena matul iż-żjara kemm il-darba provajt ngħid illi aħna ma nistawx inwedu illi ser inġibu progress għaliex il-komunità internazzjonali da ma nixilix tagħmlu għal 44 sena sħaħ u lanqas l-Unjoni Ewropea u lanqas il-partijiet interessati l-oħra, imma li nistgħu nwedu huwa illi din għall kwistjoni ma nħalluwix eh, tmut Deċidejna illi ma nfittxux kuntatt mal-autoritajiet tal-Parti Torka ta' Ċipru għaliex aħna konna nifukaw esklusivament fuq Famagusta għabbażi tal-petizzjoni li rċivejna. U aħna ma konniex qed nindirizzaw il-kwistjoni tal-kontroversja ta' Ċipru in ġenerali. Idealment, naturalment tinfittxu soluzzjoni komplessiva. Però sfortunatament in-negozjati fuq din it-tip ta' soluzzjoni staġnaw kompletament. Anka wara il-konferenza ehm, bis-saħħa ta' Nazzjoni Uniti li kien hemm fl-Iżvizzera fl-2017, wara dik il-konferenza l-affarijiet waqfu għal kollox. Imma il-ġenerazzjonijiet qed jikbru, in-nies qed imutu u mill-okkupazzjoni l għaddew 44 sena u għalhekk aħna bħala delegazzjoni deċidejna li nsegwu mill-qrib ta' li qed jiġri u jiena wara kollox naħseb li din il-żjara li għamilna kienet inizjattiva tajba ħafna u anka fil-mezzi ta' xandiri natajna ħafna ehm, attenzjoni. In-nies qed japprezzaw illi aħna nixtiequ nitfaw dawl fuq il-fatt illi hemm belt maqtuha minn dak ta' madwara u hija belt Ewropea. nixtiequ nixbdu attenzjoni fuq il-fatt li hemm din il-belt eh, maqsuma mifruda u l-abitanti tagħha mm, mhux qed jitħallew imorru lura f'darhom. U għalhekk dan irridu nżammuh f'moħħna u għana ngħidu li l-okkupazzjoni li jista' jgħaddejja 44 sena għandha tintemm. Għandna nargumentaw favur soluzzjoni ċivilizzata li tkun għal ġid tal-nies involuti, l-pajjiżi involuti u għal ġid tal-Unjoni Ewropea. Ħani għafemmek, kull marittu għalli naġġornakom daqxejn fuq dak il-li ġara. Issa fuq nota daqxejn personali jek li rari tiġrili illi nħossni li l-komitat iħalli daqstant impatt fil-qlub u fil-mħuħ tan-nies u jina għalek anka bħala president ta' dan il-komitat inħosni kburija ħafna illi għamilna din il-missjoni u li rnexxinna nieħdu maħna f'imqar raġġ ta' tama u daqsxejn eh, kompassjoni lill-poplu ta' ċipru. Takis. Iva, xtaqt insaqsek kisso xħan id-diskutu din iżjara jew le. Tajjeb, mela allura kull ma xtaqt wara nirringrazzjak tal-isforzi herqan għal diskussjoni tama li jkollna diskussjoni kemm jista' jkun malajr. Iva, bla dubju, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil daw kollha illi kienu prezenti. Kien moment sabi ħafna rnexxinna nnuru illi aħna maqudin din tajjeb fil ħazin Grazzi ħafna tal- tal ajnuna ta'kom u tal-li illi eh, aħna kapaċi naħdmu fi spiritu ta' kooperazzjoni. Issa, għanna dwar petizzjoni 718 fuq il-ħsara illi saret lil negozju tal-akwakultura. Il-petizzjonant jgħat mana u għassur Garcia Palacio Salvarez illi qed jirrappreżenta il-petizzjonant. U għanna mana wkoll il-Fluvio Luxi. Saratik 5 minuti, saratikom 5 minuti biex eh, tintervjenu jew ħames minuti l wieħed minnkom biex minn nkella asmu il-ħin bejnietkom jekk ġobkom. Muchas gracias, signora Grazzi, signor President. Tal-li tajtuni l-opportunità li ġanna qoddim dan il-Kumitat ta' Petizzjonijiet. Akku Farm, il-petizzjonanti ġifiri mill-2004 bdiet bi proġett akwakultura biex trabbi u tikkommerċjalizza krustaċi ta' dawn l-angustini Awstraljani u dan l-installazzjoni edha f'Welva, fi Spanja. Kenna l-autorizzazzjonijiet kollha mill-amministrazzjonijiet kompetenti kolli fuq eh, l-izvilup ta' dan l-użu tal-kultura tlabna u nasajna għajnu mill-Unjoni Ewropea sabiex Eh, li jittieħdu mill-font tal-izvilupp tal-akwakultura kontinentali. Il-proġett ġewwa li din l-ispeċja, din l-ispeċja kienet oriġinament tal-Awstralja, u għalhekk kien hemm bżonn li kull sena eh, nimportaw reprodutturi sabiex ikun hemm il-vijabilità ġenetika. U aħna għalhekk konna ninnegozjaw mal-produttura u l-linja li għena dejjem biex namlu l-installazzjonijiet tagħna u morna hemmhekk ġifieri rajna u għannuna namlu kollox. Issa, f'Ottubru tal-2004, Ġulju tal-2005, Marzu, April tal-2008 bdiet l-attività u l-importazzjonijiet. Issa mbagħad kellna eh, ammont, swit ammont ta' biljun 445 miljun u fuqhom u kellna madwar 867 miljun ta' eh, għajnuna u dawna l-idea kienet li parti jitħallas f'Diċembru 2008 u l-bqija f'Awwissu tal-2010. F'Lulju tal-2009 ħna tlabna li produtturi sabiex jibbatulna il-bqija 100% tal kienet baqa tal-reprodutturi. Ma kienu produtturi australjani li għalluna ma jistawx jesportaw l-animali tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea regoli ta' din l-esportazzjoni kienu ġew mibdula min-naħa tal kummissjoni Ewropea. Att u qatt Aquafarm marċivit xi informazzjoni jew komunikazzjoni minn kwalunkwe amministrazzjoni fuq dan ir-rigward. Skont il-ġurisprudenza Ewropea, din l-omissjoni tista' twassal għal eh, deċiżjoni ta' imġiba zlejali minna ħata Komissjoni Ewropea ġvi qabel l-ewwel eh, pagament li kellu jitħallas l-Awstralja ġiet minħabba din modifika eskluża mill-pajjiżi li setgħu jimportaw l-esportaw l-Unjoni Ewropea hawnhekk beda kollox, jiġifieri dan kompletament rabat idejn eh, l-intrapriża u t-tir tagħha raġuni għal fejn teżisti dina il-kumpanija ma setax jitwettaq. Aħna l-ammont ta' flus illi ħriġna biex namlu il-pixxini u l-installazzjoni li kien hemm bżonn qabeż l-ammont li kien jiswa l-proġett. Aħna mbagħad ħsibna li nistgħu b'xi mod nibdlu s-sitwazzjoni ta' blok għaliex smajna bil-possibilità ta' linja ta' fondi differenti u fil-fatt qalulna iva li stawtuna 260,000 biex jenuna biex inkomplu bl-attivitajiet. Imma, aħna rajna illi kienem diskoordinazzjoni amministrattiva għawnek u għamilna kontratti ma' em, kumpaniji marufa u laboraturi u koll anki ta' medicina regenerativa ma ma stajniex bl-ebda mod naslu kien ma stajniex inkomplu biex xoltana. tagħna Aħna ovvjament tista' timmaġina il-flus li kien jista' jġib dan il- dan il-proġett kellna finanzjament estern kien jista' eh, iwassal għal ħafna investiment u flis imma ma kien minn flok spiċċajna b'disa snin ta' sospensjoni ta' dal proġett li ma wassal għal xejn u għalhekk skont il-prinċipji tal-dritt u drittijiet tal-Istati membri, aħna qegħdin nitolbu illi niġu mħalsa għad-danni u għal eh, għaddanni li soffrejna. Issa, Sinjura ta' Kummissjoni, nifmu illi bej l-approvazzjoni dwar l-akwakultura kontinentali eh, illi ta' ukoll appoġġ eh, mill-Parlament Ewropew tistaw jevitaw din il burokrazija issa situazzjoni bħalma spiċċajna fihom aħna. U meta jkun hemm proġett bħal dak ta' Aqua Farm kieku ah-, aħna ġejna informati konna nevitaw din is-sitwazzjoni. Aħna irridu dwar 5 miljun euro għalli xejn inqas ma naċċettaw għaliex Wieħed tiqis id-deficit ukoll li id-daqqa ta' ħajta li ħadna aħna anki bħala e-, fiduċja li jistaw jafdana bħala kumpanija, jina nishtiq nitlob li tieħdu konsiderazzjoni li aħna għamilna kollox kif suppost, investejna f'riċerka, sakrifiċi, żmien, risorsi personali u tal familji tagħna u naħseb li għandu għandna għandkom pattulna għali eħdan, sinjuri ta' kommissjoni, aħna nitlobkom biex jekk dina tarana tara eh, bħala b'forma ġusta u lejali kif għamilna aħna meta wettaqna l-obligi tagħna mal-Kummissjoni Ewropea dak li salbuna biex nagħmlu aħna. Nittamaw illi għall-inqas ikollna kumpens ta' proġett illi għamilna dak kollu li stajna u dak il kollu li ntlabna. U issa blebda mod ma nistgħu nirkupraw għal affarijiet li ma kellna lebda kontroll fuqhom aħna. Grazzi u skużawni jekk bis il-ħin. Thank you very much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 aħna għanna servizzi pubbliċi u anki fuq naħa tal- tal-Australja eh, għanna eh, naħdu fuq is-servizz pubbliku. Il-Kummissjoni ma tagħtix eh, tagħti awtorizzazzjoni lil pajjiżi mhux lill-operaturi kummerċali u bekk l australia sissa m'għandniex l-awtorizzazzjoni biex tesporta prodotti simili lejn l-Unjoni Ewropea u l-uniku mod illi dan huwa possibbli huwa illi l-autoritajt kompetenti tal-Australja, ġifiri l-gvern australjan, jiprovdi talba għal eh, autorizzazzjoni mill komissjoni un bat aħna nibdew il-proċess tagħna fejn nevalwaw garanziji, un bat namlu l-auditjar, un bat napprovaw l-Australja pala pajis, huma jridu mbagħad joħorġu l-garanziji ta' ċertifikazzjonijiet għax hawnhekk qed nitkellmu dwar garanziji li jridu jiġu mogħtija u għas servizz pubbliku tal pajis li jista' jipprovdi l garanziji Aħna ma naqodux fuq l-operaturi kummerċali għal eh, garanziji simili u bekk irridu jiffirmaw ċertifikat. U vet biss eh, tabib tal-annimali jista' jiffirmaħ biss Mela, is sistema tal-Australia trid tiġi evalwata, mbagħad approvata, mbagħad il negozji jista' jibda. Il-punt huwa li l-Kummissjoni qatt sissa marċevit talba mill-Gvern Awstraljan. U bekk ma nistax naġixxu waħedna għandna bżonn ta' din it-talba, bat nista' nibdew il-proċess eh, minn il-proċeduri minna ħatana. Mela l-kumpanija minnaħa tal- għamlet eh, dak li huwa meħtieġ minnaħa tal-Awstralja biex eh, approċċat il-gvern. Ma jistax ikun operatur Awstraljan li jagħmel eh, kuntat dirett mal-Kummissjoni, jew talba dirett tal-Kummissjoni. Grazzi, grazzi ħafna tal-li ċarat, tal-li ċarajt dan mod miftuħ ħafna qed nitkellmu dwar is-suq intern u dinja talba hawnhekk biex ikonna l-prodotti li jitlu fis-suq intern. U bekk il-kelma lilkom lill kollegi għandi s-Sinjura Ghiera. Muċa grazie, Presidenta. Grazie, President. Jina il-kumpanija nafa tajba, nafa sew nafanka lill reprezentant ta' hawek. U qabel ma kont eh, membru tal-Parlament Ewropew, jina kont eh, parti mill-autorità ta' Andalusija, ta' reġun ta' Andalusija. U għalek eh, jina kont parti minn dik l-autorità meta tal-bet lajnuna. Dak li seħ, naħseb li ma jmissux seħ. U li lejn minn dak li qalet il-Kummissjoni, li lejn minn dak li qalet il-Kummissjoni, il il-fatt li għalet li l-istat jagħmel it-talba, eh, l minn dak kollu ma jistax ikun li kumpanija titlob għajnuna tinata l-għajnuna u f'dak il-każ ovvjament inħoloq ċertu rabta bejn il-kumpanija u l-awtorità lokali u anke l-awtoritajiet ola. U ma jistax ikun illi sal-aħħar fażi net Wara li kun għaddew numru ta' snin, fl-aħħar jispiċċa illi il-prodott ma jkunx jista' jiġi importat. Palma ġara f'dan il-każ, ġveri naħseb li hawnhekk problema ta' nuqqas ta' koordinazzjoni. Għax tal li qed niddeskrivi ma jiġrix eh, f'sittin jew sitt xhur. Jiġri fuq eh, snin twal, kienu snin twal ta' investiment u ta' sforzi. Il-kumpanija ħadet anka jnuna pubblika biex tagħmel il negozju tagħha u anka għajnuna mill-Kummissjoni. Ġifieri dana kien proġett fuq skala kbira li qed nitkellmu dwaru. Allura din in-nuqqas ta' koordinazzjoni ġib ħsara eh, lil dan il-negozjant lil kumpanija tiegħu anka lil negozjanti oħra u hija xi ħaġa illi m'għandix terġa' tirrepeti ruha fil-futur, però qed naraw illi hawn żball gravi għaw kien hawn nuqqas gravi li lejn minn dak il qal il-rappreżentant tal-Kummissjoni. Issa bieħ fil-Kumitat dwar is-sajt li jiena membru tiegħu eh, approvajna eh, rapport kien hemm anke Survaleza rapport fuq l-akwakultura biex eh, nisfruttaw il-potenzjal tal-akwakultura. Imma mbagħad jiġu affarijiet bħal dawn li qed insemmu llum u hemmhekk nindunaw illi l-akwakultura kultant m'għandix il kondizjoniet ideali biex tkompli tespandi bħala negozju. Tira l-istorja li smajna eżempju ta' ġestjoni ħażina ħafna u jekk aħna nixtiequ ninvestu fl-akwakultura bħala alternattiva għas-sajt għaliex nafu li fl-ibħra tagħna hemm sajt jekk iridu l-akwakultura tkun alternattiva rridu naraw salamlu nagħmlu għaliex bħalissa hemm problemi gravi eh, amministrattivi. Dan huwa eżempju ħażin għall-akwakultura u nittamaw illi din il-kumpanija tieħu kompens eh, għad-danni u li eh, servi biex eh, dan kollu ma jġax jirabet ruħu fil-futur. Nitu. Grazie ħafna, issa se kolli ehm, nixallar loċ. Ehm, tkerbu fil-qosor għax għanna situazzjoni diffiċli l-lum. Iva, għet naħtu flimkien fil-komitat tal-sajt, nistaw nibqaw nitkelmu dwar l akrikoltura l ħafna sijat, iżda Tridu tifmu li l kultura hija waħda mill-tipi eh, wieħed mis-setturi li l-ikbar qed jikber fid-dinja frigwat tal-produzzjoni tal-ikel meta tħares lejn dak li qed jiġu fil-Unjoni Ewropea għadna lura ħafna u rridu nagħmlu ħilitna biex intejbu s-sitwazzjoni tal-produtturi hawn din il-parti tal-ekonomija wieħed ma jistax warraba. Importanti illi illi minxu l-qoddim li nizguraw li kunem limiti għal sajt komerċali fl U bekk l-agrikoltura hija l-ġejjeni għalina jekk irrid ikollok is-sajt il-ħut u l-prodotti tal-ħut irridu ninvestu f'dan is-settur fl-Unjoni Ewropea stess. Għandna niżguraw il-produtturi jkollhom l-appoġġ kollha kollu li wieħed jista' jagħtihom u f'dan ir-rigward il-, -il Is-settur iżid kompetittiv u ekoloġiku huwa l-għan tal-finanzi taħt il- taħt il-fond Europa eh, maritimu tal-sajt għanna nsibu mod biex nappoġġaw il-produtturi ma kienx it-tort tagħhom f'dan il-każ kienet il-problema tal-leġislazzjoni u kooperazzjoni kif suppost. U bekk għandna nżommu din il-petizzjoni miftuħa u nagħmlu l-almu kollu tagħna biex ngħinuhom. Grazzi, grazzi ħafna. Rosa. Sì, grazie. Eh. Gra grazie. Palma għalet eh, Clara Gilera u anka il-kollega tijaj. Is-sens komuni għajdlek li mux sew li xaħat tiressaq proġett ta' negozju jitlob għajnuna Ewropea eh, mill-Unjoni Ewropea l-għajnuna tinata imma bat il-proġett ma jkunx jista' jitwettaq ma tagħmilx sens. Irid ikun responsabbli hawnhekk jekk tingħata għajnuna skont eh, tal-liġi u dak li jkun talab l-għajnuna mbagħad jibda jimplementa l-proġett, irid ikun hemm eh, xi ħadd responsabbli. Ir-responsabbli f'dan każ mhuwiex mhijiex il-kumpanija ġiex il-kumpanija għamlet illi setet, Il-problema hija li xi ħadd ħoloq stennija u dik l-istennija mbagħad ma setax titwetta, inti meta twiegħed xi ħaġa titwettaqa, jien avukat u fil-liġi Eh, Ek naħdmu jekk eh, ċertu azzjoni ma titwettax irid ikun hemm sanzjoni. Ġifiri, il komissjoni jew missa ma taċċajnuna ma kienet tkun responsabbli xejn, imma f'dan il-każ il komissjoni tat lajnuna għal daqstant hija responsabbli. U riżultat kien hija illi illi eh, saret ċertu ħsara, sar investiment u ir-rendiment ma kienx hemm issa l-petizzjonant ma jistax eh, jgħid l-Awstralja biex l-Awstralja tgħid il-Kummissjoni ma jistax ikun. U wara kollox, dażmin kollu li għadda, x'kumpens ħajjieħu tiegħu il-negozjant. F'dan il-każ eh, naħseb illi il-petizzjonanti ġejtu fil-post tajjeb biex nipprovaw naħdmu daqsxejn b'sens komun għaliex eh, dan l-eżempju tal-istorja tagħkom xejn ma jagħti li lill-Unjoni Ewropea ma jagħtinix dera tajba. U għalhekk eh, minnu responsabbli jrid jintervjeni. Grazzi. Grazzi Rosa, jiena kontenta neġa nagħti l-kelma lill-petizzjonanti għal zoċ minuti oħra. Jekk trid iżidu, tridu iżidu xi ħaġa? Grazzi, Signor President Biex iwieġeb rappreżentata Kummissjoni Ewropea, ovvjament, aħna qed tolbu il-ġuzzjoni tal-Awstralja, ma il-kwistjoni hija komplikata. Fl-Awstralja kien hemm biss produttur wieħed illi jesporta fil-levisfera ta' fuq tat tramuntana u kienu qed jesportaw għandna. Ġifri maġġa kemmu diffiċli għall-importazzjoni u esportazzjoni minima gvern jimmobilizza makkinarju ta' dan it-tip. Jiena nixtieq nitlobkom biex tagħmlu daqsxejn ta' riflessjoni kif Ir-responsabilità x'inhi għaliex fdina kollha qed iżid innu għasta ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea aħna ċittadini l-imprizi jridu nkunu nistgħu nafdaw nitħlu nidħlu f'relazzjoni pubblika privata idu nafdaw lill-Unjoni Ewropea jtu kunem hemm għall-inqas kontroll. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Mela, il-Kommissjoni t-intervjeni u kol jina fimtsew Iva. Grazzi, grazzi President. Jina għad għir smajt li l-Komissjoni kienet taft dwar dan il-proġett kbir nċtaqt nċara li l-amministrazzjoni tal-fond eh, tal-sajt eh, li nata minn fejn il-finanzi ta' dan għasar permess tal-ġestjoni indirett, ġifiri l autoritajt tal-istati membri jaġixxu f'dan il-każ ingħata mingħajr l-intervent tal-Kummissjoni eh, fl-approvazzjoni tal-proġetti. u bekk il-Komissjoni miex eh, attur f'dan il-kas eh, ħaġa sfortunata li seħħet iżda miex il-Komissjoni li kella xtaqsam. Għawnek, grazzi ħafna tal-li ċarajt dan, il-punt, nirringrazzjak. Mela, f'dan il-kas għanna nżommu petizjoni miftuħa u nitlu fi dialogu mal-Komissjoni dwar xista isir u nikkomunikaw dan l-petizjonant mażmin. Ta' biss nistgħu nagħmlu fl-opinjoni tiegħi għax din hija kwistjoni partikolari ħafna. Kollegi jaqblu miegħi? Tajjeb. Ek se nagħmlu. Tajjeb, eċċellenti, grazzi lilkom u anki lill petizzjonanti in partikolari. Mela, ngħaddu għal petizzjoni li jmiss. Petizzjoni 578 eh, tal-ksur ta' Danimarka tal-leġislazzjoni ambientali tal-Unjoni Ewropea biex jipermetti l-espansjoni tal-akwakultura. Il-petizzjonant u hija Kristina Bile. U nistinek biex tieħu l-kelma. 5 minuti. Grazzi ħafna, Signor President. Għal darba ħrat, ninataw il-possibilità li nindirizzaw dan il-komitat fuq din il-kwistjoni tant serju. Eh, serja, aħna għanna rajna il-petizjoni, il-risposta mill-Komissjoni u anki risposta mill-Ministru ta' Danimarka mill-aħħar darba li konnawnek hawnhekk u anki kena l-Komitat tal-Agri l-opinjoni tal-Komissjoni hija li l-att illi aħna l-mentajna dwaru mhuwiex fih innifsu ksur tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Iżda jresqu l-punt bi raġun li sissa da ma daħħaġ fis-seħ u l-awtorizzazzjonijiet ma natawx. U bekk fil-gwad ta' jekk jistaw xevalwaw jekk kien hemm xi impatt ta' xi ksur, dan mhuwiex ċar il-gvern dan jisqal l-implementazzjoni ta' dan l-att sisseħ eh, fl-2019 u għalek qed insejħu għal eh, komitat biex din petizjoni tibqa' miftuħa sakemm il-gvern dan jis jis li l-implementazzjoni tkun seħħet u l-implementazzjoni tal-leġlazzjoni għandha tkun monitorata u koll għanna zvilup ġdid li juri kemm huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tiffoka fuq iż-żieda ta' t-nġis minħabba l-adozzjoni tal-pakkett tal-agrikoltura fl-2015. Il-konċentrament ta' nitrogenu fil-ambjent ewleni eh, ġi sotto evalwat għal-menu għal 10 snin kien hemm l lura eh, fl-2010 u Din hija importanti fil-gwad tal-implementazzjoni ta' direttiva tal-ilma fid-Danimarka xil-punt ta' tluq kien ħażin. Ir-riżultat kien illi suppost eh, ingħata iżjed importanza eh, fil-pakket tal-agrikoltura għax kien hemm żieda konsiderevoli tal- tal-fertilizzant fl-agrikoltura pala eh, riżultat tal-miskalkolu għanna nużaw il aħjar teknoloġija u kienem deċizjonijiet mill-rati fil izvezja fej kienem il prohibizjoni tal-użu ta' din il-gadġa fil-fuels sa' miex l-aħjar teknoloġija possibli sadan it-tant il-gvern danis id-deċida li ma jagħmel xejn. U il-Ministru ta' qabel għall-Ambjent Eh, tala palliziet analiżi iżda maħniċ qed nistennew ir-riżultati ta' dan sal-2019. U bekk fid danimarka l-gvern Daniż jkompli bix-xogħol bħas-soltu u fit-8 ta' Mejju ta' din is-sena kien hemm maġġoranza li votaw għal leġitazzjoni tal-emenda tal-liġi għallat fuq il-protezzjoni tal-ambjent u dana se jżid il-tniġġis tal-ilmit kostali um, eh, ta' direttiva tal-ilmit ambientali u għalek fil-ilment qabel aħna edna li sibna li il-Komitat tal-Petizzjonijiet għandu iżom din il-petizzjoni miftuħa nitolbu biex nisguraw eh, li jimonitorjaw sew il-leġislazzjoni danisa biex nisguraw li ma jkunx hemm zida fit-tniġis fl-ilma. Għanna xaħat mill-Komissjoni? Prezenti? Iva, grazie ħafna, President. Aħna qed niddiskutu hawnhekk illum il-kwistjoni eh, f'kuntest illi eh, tinsaf f'kuntest komplikat ħafna kif issemma mill-petizzjonant il-miżuri tal-agrikoltura huma parti mill-pakkett eh, Daniz tal ikelu agrikoltura li kien meqbil fil-Parlament Daniz f'Diċembru tal-2015 dwarhom. Il-pakkett għandu lan li tejjeb il-kompetitività tal porzjoni tal-ikel fih 30 inizjattiva differenti u l-petizzjoni impressionant fil-fat eh, għandu xasam biex iżid il-produzzjoni agrikoltura. Skont il-petizjoni, l-emenda li ġiet adottata dan l-aħħar fil-flat produzzjoni frigwata miżuri fl-ibħra fiż-żieda fil-proġetti tal-agrikoltura tmur kontra il- id-direttivi fil tal-istrateġija marittima u anki tal-ilmit kastali. Eh, fil-2016 kien hemm emenda adottata fil tal-att hawnhekk kien hemm awtorizzazzjoni għall-Ministru toħloq il-bażi legali biex il-Ministru iwaqqaf regoli biex l-approvazzjoni ambientali għat twaqif tal agrikultura ġdida jew għal bidliet jew espansjoni tal- tal-akwakultura eżistenti jistaw jinkludu kondizjoni għall-istrumenti kom eh, kompensatorju bħal per esempio il-bidja għal-moskli jew jew anke biex eh, jagħmlu tajjeb għal ħsara l akwakultura tikkaġuna l-leġlazzjoni ta' autorizza ministru biex eh, iwaqaf dan regoli dan il-fatt biss kif intqal mill-Kummissjoni qabel ma tikkostitwix ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea iżda minkejja dak kollu il-Kummissjoni eh, qed tissegwi mill-viċin din is-sitwazzjoni fil-Danimarka biex tiżgura illi il-liġi tal-Unjoni Ewropea ambjentali um, ikun hemm konformità magħhom. Grazzi ħafna il-kelma lilkom, Sinjuri Jarek. Jiena naħseb li talba tal-petizzjonant hija raġonevoli, għanda ikon il-monitoraġġ. Naħseb it-talba tal-petizzjonant hija raġonevoli għanna nżommu petizzjoni miftuħa, għanna nimonitorjaw is-sitwazzjoni, għanna natu s-seta l ilju nitolbu l-Komissjoni biex Eh, toqt attenta fil-gwata din il-situazzjoni u naraw eh, kif il-situazzjoni t-sviluppa fil-ġejjeni għatfa dal-sena u rridu nizguraw li nibqaw insegu għam il-vicin. Grazzi, Margaret. Grazzi, President. Nishtiq ringrazzja petizjonant. Mela, l-Komissjoni. Dan huwa eżempju ieħor ta' ta' nis li jitlu post-mortem biz meta l-affarijiet imorru stort tagħmlu xi ħaġa il-prinċipju prekawzjonarju fej taħt fej taġixxi meta jkun hemm it-twissijiet u kien hemm ħafna twissijiet twarrab kollox u taraw jekk Umbat ikollok il-miżuri kompensatorji fil-gwad tal-akwakultura tal-muskli. Um, nafu li mhuwiex bizzejiet, nafu li fid-Danimarka kalkolaw eh, x'inhu l-livell massimo tat-tniġis imbagħad għandhom il-livell attwali tat tatniġis u għandhom 800 tonnellata f'dan l-ispazju ambientali Um, jiena niftakar meta l-ewwel ġejt fil-Parlament ta' Nies fil-1980 u qalu li kien hemm kapaċità biex l-ilmiet Daniżi jieħdu iżjed. Jifilħu iżjed miex il-kosta daniza eh, li tkun taħt riskju iżda l-ilmit tal-Svezja li tkun taħt riskju mux nutrienti iżda anki mediċini se jkollhom din sistema miftuħa u isek tkun fil-nofs tal-bahar u għet tamel ek dawn l-mid ġaw ma' mnidsin so għandek l-akkukultura Umbat u kien hemm ħafna protesti kbar fil-żoni eh, kostali kollha dawn huma eh, xtut importanti għat turiżmu anke l-Iżvezja naħseb li għandna ngħidu l ma m'għandniex naħdmu u xo qabel ma l-affarijiet ma stort waqt li għad fadal ħin biex biex nagħmlu xi ħaġa il-prinċipju ta' prekawzjoni ta' minn qabel naħseb li l-Kummissjoni għandha għanda dmir li tiżgura li dan il-prinċipju tidħol fis-seħ. Kien il-tweġiba mill-komitat ieħor fil-gwad dan ir-rapport ħafna talbiet li issa maħniex qed narawhom hawnhekk għandna ħafna persuni li japplikaw għal dawn l-awtorizzazzjonijiet illi jridu japplikaw is-sikurezza anke jekk tkun fl-industrija ma tkunx taf jekk inti se tieħu l-awtorizzazzjoni fi żmien sena jew le. Naħseb li rridu ngħidu li Danimarka biżejjed issa għandna l-akwakultura hija um, magħluqa għandha bżonn biex tkun fuq l-art, għandek kontroll sħif u dak li qed jiġri żammix idea tajba li dina tisseħ fil-ibħra ta' Danimarka għanna konvenzjonijiet u għanna liġijiet kollha għanna l-Baltiku, għanna l-Izvezja u l-pajjiżi kollha taħt riskju hemmhekk u mhux biss id-Danimarka u nittama li l-petizzjoni tibqa' miftuħa, issa il komissjoni trid trid tkun iżjed taħt iżjed hawnhekk u jaraw il-pozizjoni l il, eh, laxka tal-gvern tal, tal danis. Ma nasibx li għanna xi kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu fuq din is-sitwazzjoni u bekk neġa' nagħti l-kelma l petizzjonant għal żewġ minuti oħra jekk tixtieq. Genski kor ta' fdi jew er eh, full. Mela xi kommenti minn għandi. Jiena naqbel 100% fil-mija ma, ma l onrevli Icon illi hemm noqqas ambizzjoni għax inti ma wasalx għal kem tista tieħu għal t-nġis dan ma jfissirx li tista zid il tniġista mhux dan mux serju għanna nżommu ma dik il-pozizjoni u għanna nkomplu għadajin bil-ilment u nishtiq nitkellem dwar il-mizuri tal-kumpens fil-gwad tal- ehm, tal-maskli. Ehm, dawna mandomx ikunu fil-viġinanza tal-zona tal-akwikultura għandhom ikunu f'postijiet oħra. Tista bħal per esempio tista tixtri l-kwotas tal-diossidu ta' karbonju tista tniġġes ximkien ieħor. E, mhix ħaġa serja, mhix ambizjuża u nittama li l-pensjoni tibqa' miftuħa sakemm l-analiżi isseħħ u l-implementazzjoni tal- ta' deċiżjoni ta' Danimarka. Grazzi. Mela biex nikkonkludi. Jina xtaqt, kważi kważi xtaqt nitkellem eh, bil-lingwa bil tiegħi. Isni kont id-dar għanna nkomplu għanna nsegwu il-parir il, ta' kollegi tagħna il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u għanna nimpenjaw ruħna mal-iżjed mal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni widiet li se tkompli eh, ta' monitoraġġ ta' situazzjoni, inħedġiċkom biex taqsam l-osservazzjoni ta'kom magħna jekk terġaw l lura bil-miktub anki biex eh, tqassam l-osservazzjoni ta'kom. Aħna batna itra lill-Gvern Daniż fejn edna illi għalkemm m'hemmx xiksur fondamentali tal-leġislazzjoni hija ħaġa ta' tħassib kbir. Dan huwa punt sensitiv ħafna tal-ambjent uh, fl-ibħra u bekk irridu noqogħdu attenti u nġbdu l-attenzjoni tagħhom għal fatt li aħna tinsegu s-sitwazzjoni flimkien mal-Kommissjoni. Nistgħu nagħmluh dan Iva tajjeb, grazzi. Mela, um, il-vjaġġi tajjeb lura lejn id-Danimarka. Mela, l-punt li missi prezentazzjoni tal-istudju dwar il-leġislazzjoni tal-fatka u l-applikazzjoni tagħha fuq il-livell internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Jiena kuntenta fejn nistieden l-Onorevoli Carlo Garbarino mill-Università ta' Bocconi Milan biex jitkellem aħna kuntenti li qiegħed hawnhekk magħna u qed nistennew ħerqanin biex nipparteċipaw fl-eżerċizzju u nseg tijak u u l-osservazzjoniet ta'kom u rakkomandazzjoniet ta'kom u koll. Grazie ħafna kemm għandi ħin, 15 minuta. Grazie ħafna, sinjuri, li jena onorat li qiegħed hawnhekk magħkom illum biex nitkellem eh, lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet il-punt li qed niddiskutu llum jider li huwa wieħed shot u tekniku iżda fih applikazzjoni eh, pratika l kulħadd. Jiena se nipprova nispjega l-komplessità tiegħu u nuri xi aspetti rilevanti tiegħu. Essenzjalment jiena rrid nagħtikom xi uh, storiku in ġenerali il-pajizi il intaxxaw residenti tagħhom fuq id-dħul tagħhom u bekk iridu kollom informazzjoni dwar il-kontijiet tal-bankari u attivitajiet oħra f'pajjiżi oħra. U huma jagħmluh dan permezz ta' skambju ta' informazzjoni pajjiż jitlob il pajjiż ieħor l-informazzjoni dwar ir-residenti tiegħu f'dak il-pajjiż u s-soltu dan huwa bażat fuq reċiproċità u jinsab fi trattati ewlenin għanna u koll eh, l-informazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni fuq it-taxxa għanna f'temi dwar dan fl-aħħar 15 sena kena kampanja biex nisforzaw il-tax havens u eh, ġurisdizzjoni li huma offshore biex jagħtu informazzjoni fl-2010 wara jew waqt il-kriżi finanzjarja l-Istati Uniti eh, għamlet leġislazzjoni fuq il-lat tal-Tax Compliant Act, il-FACTA. F'dak iż-żminijiet kien hemm ukoll ir-revoluzzjoni u issa essenzjalment għandna l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. Id-databases tal-taxxa hija ħaġa ordinarja li skambjaw informazzjoni dwar il mini ħala 16 fatka essenzjalment hija um, pass unilaterali kuraġġuża. Kuraġġuża x qabel l-Istati Uniti kien jisforza l-banek kollha kull fejn ikunu illi jgħatu informazzjoni dwar il-residenti tal-Istati Uniti jekk dawn ma jikkooperawx ikunu suġġetti għas sanzjonijiet fl-Istati Uniti, sanzjonijiet li huma effettivi ħafna għax il-banek kollha joperaw fl-Istati Uniti. L-Istati Uniti japplikaw il-fatka u u għandhom eh, ftemiet intergovernmentali ma diversi stati membri dawn u ma ftemiet li verament u ma internazjonali jiprovdu għal obligi tal-gvernijiet biex jimfurzaw dawn l-obligi. U bekk um, talbuni biex, biex nitkellem dwar xinu ma l-kritikalitajiet dwar l-impatt tal-fatka. Fatka hija dan huwa pass unilaterali huwa um, pass extraterritoriali jiġi nforzat anki jekk il-banek ma jaħdmux fl-Istati Uniti u rridu neġa l-ura dan il-punt illi dan beda bħala skambju reċipriku tal-informazzjoni iżda fl-aħħar mill-aħħar spiċċa bħala forma unilaterali ta' informazzjoni ninnatat mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea l istati Uniti u mhux um, viċ versa meta fakta ġiet adottata uh, fl-Ewropa kienet eh, ħolqet uh, uh, situazzjoni fejn il-banek għandhom eh, spejjes gbar ovvjament f'dan ir-rapporti kollha u hemm ħafna problemi taħt il-leġislazzjoni nazzjonali speċjalment kien hemm punta skattar tal-petizzjoni dan huwa punta u ta' din il-petizzjoni kienem aspet mill leġislazzjoni tal-Stati Uniti għax dan huwa l-uniku pajjiż fid-dinja flimkien mal-Eritrea li jintaxxaw il-mina il ħala 16 fuq id-dħul tagħhom kullimkien fid-dinja minħabba li huma ċittadini u mhux residenti u bekk għandek klassi ta' ċittadini Ewropej illi illi huma ċittadini Amerikani wkoll mhux għax għandhom għawi eh, ma mal istati Uniti iżda għax twildu fl-Istati Uniti u m'għandhomx rabtiet fil-fatt reali iżda l-mekanizmu ta', ta fakta jimponi l-leġitazzjoni eh, ta' rapportar list ta fuq il-banek fuq dan ċittadini kollha għandek ukoll il-ċittadini Ewropej li accidentalment spiċċaw ċittadini Amerikani wkoll. koll u l-banek irridu jagħtu din l-informazzjoni u dan wassal għal sitwazzjoni fejn ħafna banek kienu rifjutaw kommerċjalment li jagħtu servizzi lil dawn iċ-ċittadini. U anki jekk iċ-ċittadini jiġu aċċettati mill-banek irridu jipprovdu irridu jipprovdu informazzjoni, kull tip ta' informazzjoni u l-sitwazzjoni hija komplikata ħafna. Nixtieq ngħid illi Din il-petizzjoni l-lum hija biss għaxar tim mitħul fis-seħ tal- tal-regolament tal-ġenerali tal-protezzjoni tad-data, regolament wiesa ħafna kif ħafna minnkom tafu li fuq il-livell Ewropew Dana joħloq il-dritt fondamentali ġdid il-dritt tal-protezzjoni tad-data differenti mid-dritt tal-privatezza. Dritt tal-privatezza fil-affarijiet tat-taxxa mhix rilevanti għax għandek l-interess predominanti tal-gvernijiet li jkunu jafu eh, kollox fuq il-mina ħala 16 biex intaxxom. Iżda dritt tal-protezzjoni tad-data hija eh, dritt oħra, hija maqsuma fl-iskambju tal-informazzjoni tat-taxxa. tal informazzjoni taxxa u hija maqsuma ma' osma oħra fejn hemm il-data kbira. Il-punt huwa u dan huwa importanti biex nresquh hawnhekk huwa illi meta gvernijiet Ewropej u banek Ewropej jagħtu lill-pajjiżi terzi l-informazzjoni dwar iċ-ċittadini Ewropej, u mbagħad hemm ir-rekwiżiti li GDPR jiġi eh, rispettat. Flimkien ma din il-din is-sitwazzjoni idiosinkratika tal-fakta issa għandna problema kbira firgwa tal-protezzjoni tal-data ta' ċittadini Ewropej. Ovvjament hemm it-tensjoni bejn l-interessi tal-istat u l-interessi tal-individwu illi l-istat mhux qed jindaħal fil-interessi tal- tal-ċittadin, artiklu 23 tal-regolament jgħid li kwalunkwe tip ta' restrizzjoni li tinkludi restrizzjoni fil-qasam ta' taxxa għandha jirrispetta l-essenza fundamentali ta' drittijiet fundamentali u libertajiet u għandha tkun proporzjonali fil-soċjetà demokratika il-punt li huwa importanti hawnhekk huwa li l-Istati Uniti qed jirrikjedu informazzjoni tat-taxxa biex jipproteġu l-interessi tagħhom u mhux l-interessi tal-Istati tal membri individwali u dan jider biċċar meta tari kemm noqqas ta' reċiproċità. Jiġifieri jekk il- il-valur ta' soċjetà kien eh, biex jiġi protett huwa l-evażjoni ta' taxxa fuq iż-żewġ naħat bl-iskambju reċiprokali tal-informazzjoni tal restrizzjoni ta' trasferiment lejn l-Istati Uniti se tkun ġustifikata. Peress illi għanna eh, il-fluss unilaterali ta' data hemm inqas ġustifikat ġustifikazzjoni tal-iskambju jiena xtaqt nenfasizza wkoll illi għana kapitlu sħiħ tal-GDPR illi għandu sama trasferiment ta' data lejn pajjiżi terzi pal istati Uniti. Dan japplika kull tip ta' data u mhux biss data ta' taxxa. Il-loġika hawnhekk hija ija ovvja l-Unjoni Ewropea tagħti protezzjoni sinifikanti lid-data bit-trasparenta, responsabilità, Eh, kontabilità u salvaguardi oħra donaturi fid-dinja globalizzata eh, fejn data tiġi trasferita lil pajjiżi terzi aħna bħala Ewropej aħna edin eh, fil pożizzjoni li d data tista tiġi trasferita basta salvaguardi jiġu rispettati u dana jinsab taħt il-GDPR. Ħanaddu issa għal għal dawk li naħseb li huma konklużjonijiet jew il-suġġerimenti tal-politika suġġeriti li jisaw jiġu suġġeriti minn dan il-komitat u mbagħad jiġu implementati mill-istituzzjonijiet Ewropej. Hawnhekk qed naħdmu fuq eh, ġurisdizzjoni kbira oħra l-Istati Uniti u bekk politikament eh, hija kwistjoni delikata. L-ewwel net għandna miżuri bilaterali Umbat jisekunem miżuri unilaterali. Sajl, but last but... Ek, sab l-ħara mux l-inqas nishtiq nisħaq illi aħna fl-Europa. Il-multilateralità hija essenzjali għaliex ħadd ma qed jgħid li m'hemmx bżonn li niġġeldu l-evażjoni tat-taxxa globali imma tiġi implementata b'mod multilaterali din u monitorata ġi dawn ma' suġġerimenti prattiċi l-ewwel net. L-Unjoni Ewropea tista' potenzjalment rinegozja mal istati Uniti dan il-ċemiet internazzjonali sabiex tal-injom l-ewwel qabel xejn mal protezzjoni tad-data. U t-tieni net tinnegozjahom il-ġdid sabiex jagħmilhom tassew reċiproċi. Naħseb li dawn huma tarbis raġonevoli anke taħdi l-amministrazzjoni għall-inqas għandha tjom widzen dawn il-talbiet un bat bħala miżura illi tkun strumentali għan negozjati l-Unjoni Ewropea tista' tieħu miżuri unilaterali jekk l-Stati Uniti ma jonorawx id-dover ta' informazzjoni reċiproka naħseb li għandna dritt aħna bħala Unjoni Ewropea sabiex nħabbru xi tip ta' negozjati li jimblukkaw tiblokka ċertu dejta sakemm ma terġax ikun hemm ir-reċiproċità. Apparti minn hekk, ovvjament, leġiżlazzjoni li timblokka tista' tiġi konsidrata fil-każ illi id-dejta illi ma jkunx hemm eh, rispett tar regolament fuq protezzjoni tad-dejta sa dak iż-żmien l-irtirar ta' trasferiment ta' informazzjoni allura. Ħaġa importanti politika Ewropea unilaterali li mhix top down imma hija pervasiva il-fatt li taħt il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bnidem hemm żewġ dispożizzjonijiet importanti artiklu 8 kontra non-diskriminazzjoni u artiklu 14 protezzjoni tal-privatezza u ħajja tal-familja għalhekk huwa possibbli Ma nista' nimmaġina li l-qorti tista' tieħu każijiet fuq mertu propju u tiddeċiedi illi qed hemm intħil fil-ħajja privata tal-familja ta' dawn l tal Americans jew diskriminazzjoni għaliex iċ-ċittadini normali Ewropej mhux eh, miċħuda ċertu eh, servizzi mentri daw l tal Americans qed jiġu miċħuda ċertu servizzi. Ovvjament hemm politiċi li l-Unjoni Ewropea li l-Istati Uniti jistgħu jieħdu u l-Unjoni Ewropea tista' tħeġġiġhom dawn din hija deċiżjoni li tittieħed mill-leġislaturi Amerikani però Din leġiżlazzjoni qed tiġi taħt skrutinju fl-Istati Uniti għaliex? għandha x'taqsam ukoll ma' claims ta' taxxi fl-Istati Uniti minħabba daw l-obbligi fil-banek madwar tal-banek madwar id-dinja għandek daw l-accidenti l-Americans li qed jiġu mitluba mill-IRS jibatu u jitrasferixxu data li mhix raġonevoli u għalhekk forsi l-Istati Uniti jistgħu jżidu iżidu l-limitu minimu minn 50.000 dollaru għal 500.000 dollaru jew kella jnaħħu kompletament l obligu għal dawn l-accident l-Americans jew kella jagħmluha possibbli biex dawn iċ-ċittadini inaħħu il-ċittadinanza Amerikana tagħhom bla flus. Jiena ma nistax nisħaq iżjed l-importanza ta' bżonn ta' approċċ multilaterali meta jisir regolamentazzjoni fuq l-iskambju ta' informazzjoni mill-2010 għandna affazz globali għall-iskambju ta' informazzjoni li stati Uniti ma zammewx ma dan il-qafas multilaterali u l naħseb illi il jagħmel ħafna sens li jkun hemm skambju multilaterali għaliex forsi wieħed jista' jibda jseħħilha mbagħad skambju jew sim ta' informazzjoni. Skużani illi forsi tawalt daqsxejn, grazzi tal-attenzjoni, grazzi lilek ta' dik il-prezentazzjoni tal-li tajtuna dan il-dokument li sassew ħajkun utli. U bil-forsa kolli nerġilu la Franz Kafka, Joseph K. Keller. Għax bħal Joseph Keller fil-fat, għadin nejdu li xaħat jiġi akkużat bħala accident l-Amerikan għall-ebda raġuni u jispiċċa f'din is-sitwazzjoni ta' catch 22. U fil-fatt dinja illa snin li l-Amerikani ma jridux jisfnu maħna u hemm bżonn kopja biex s-sfen it-tango għalhekk aħna ħekonna nibqaw nerġgħu nagħmlu pressjoni fuqhom. Jiena onestament insiba ħaġa tal-imġienen dan il-komitant kellna petizzjonijiet d-dibna minn l Americans u rridu nsibu soluzzjoni għalija mis nsibu għallum però nħedġiġ il-Kummissjoni sabiex tatina l-opinjoni tagħhom taħseb li ħaġa normali li ċittadini Ewropej qed trattat trattati il-mod. Ġermana mirabile. Jek ti prefer ma titkellmux. Jiena ma kellix nitkellem, Pers li hemm forsi punt ieħor il-petizzjoni li misja fuq l-istess suġġett kollu kien prezentazzjoni. Iva. Aha, fuq il-punt li jmiss, ħan nadira il-kelma ma forsi jekk skom reazzjoni spontanja għal professur li kena tana prezentazzjoni, ma nafx forsi nkom xi ħaġa xi tajdu xi kelma ta' apprezzament. Jiena, xtaqt nagħmel punt. Point of order propjament, fis-sens li l-ażaliżi hija bbażata fuq sistema ġenerali ta' f'temmit intergovernamentali bejn l-Istati Membri u l-Istati Uniti. Um, distinzja bejn żewġ stupid defense ta' IGAs, imma my igas huma modelli ġifri huma adattati fir-relazzjoni individwali mbagħad bejn Stat Membru u l-Istati Uniti. Dan ifitxer ifisser li fatt ta' ftemiet hemm ċertu tip ta' reċiproċità mhix eskluża kompletament, mhix simetrika, imma hemm reċiproċità. Dan huwa biss point of order għaliex jekk il individwali bejn ċertu Stati Membri u l-Istati Uniti jiġu analizzati, jistaw jinbidlu ċertu salvegwardji għaliex ikunu nbatu li supervizuri ta' data ta' protezzjoni ta' data nazzjonali qabel ma jkunu jiġu adattati u firmati jkun hemm bżonn ta' analiżi, bżon bżonn ta' analiżi iktar dettaljata biex wieħed ikun jista' jislet il-konklużjonijiet, opinjoni personali għabbaż ta' esperjenza. Tajjeb, mela issa Naprezzaw li ħadna tajtna ehm, dik il- ehm, perspettiva tija kollegi, għandkom mistaqsijiet tamlu li professur li tana prezentazzjoni. Um, and if, if not, let's move on to the next item. Mela, jek lena, dwar punt li jmiss mistaqsija orali u risoluzzjoni fuq il- l-effetti negattivi tal-fatka fuq iċ-ċittadini Ewropej, mod partikolari l-Accidental American. Now we have uh, commission representatives with us. Għanna rappresentanti ta' kommissjoni maħna li huma l-esti li jitkellmu jena nistedinkom biex tagħmlu dan. I, I, have a briefing, but before uh, reading my briefing, I, I, I... And the briefing, pero qabel, xtaqt najti li fatka Eh, s situazzjoni li kħet ġat eżasti, għalix inti jek għamlek ċittadinanza tal-Istati Uniti, inti soġġett li tħallas it-taxxa fl-Amerika. Il-fattu li qabel fatka ma kemm lebda obbligu ta' rapportaġġ fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħna li jagħtu informazzjoni lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Uniti. Ġifier kien hemm ċertu ċittadini li kellhom ċittadinanza doppja li huma jiexu fl-Unjoni Ewropea ma' ċittadini Amerikani u l suġġetti għat-taxxi Amerikani. Issa, aħna kellna kollegi aħna per eżempju fil-Kummissjoni ma' il-punt kien li inti mhux biss tgħix ki ħadmet studjat fil-Stati Uniti għal kienet tafx kienu l-obbligi ta' taxxa illi kienet suġġetta li fil-Stati Uniti f'dan is-sitwazzjoni partikolari għandna issa bosta ċittadini Ewropej illi twildu fl-Istati Uniti, kien hemm fuq it-televiżjoni Franċiża fil-fatt xi ħmistax ilu eh, aħbar fuq din il-biċċa tax-xogħol fejn in-nies kienu qed jgħidu ara jiena twilet Chicago eh, għamilt 15 hemmhekk u ma sar kelli ġimagħtejn eh, għamlu missieri telqu mill-Amerika. U issa f'daqqa waħda jiena suġġetta nħallas it-taxxa ta' l-Istati Uniti għax il-bank tiegħi skopra li jiena twilet l-Amerika u għandna l-obbliga ta' fatka Ovvjament, dina għalihom kienet skoperta ma kienx jafu biha biħda l-obbligu kif għal il-professur. Din hija rabta pjuttost mhux daqsa kovja mal l lajt Amerikana. Ma sara liġi, liġi li hi. U ma tantx għandhom għażla, la huma l-qasaħna. Jekk huma ċittadini Amerikani huma obbligati li ħalsu t-taxxa Amerikana. Mela, kellna petizzjonant darba li kellu li xtaq illi ineħħi e, nazzjonalità Amerikana tiegħu imma dana bil-flus. Kien hemm in-nies ukoll semmew fdi fl-aħbarijiet Franċiżi dek bżonn tal-parir legali tħallas għalih ma jkunux batu per eżempju il-dikirazzjoni ta' taxxa fil-ħin l-Amerika la kellhom maħalsu multa u mbagħad jħalsu jħallsu ukoll biex e, jirtirawlhom e, l-ċittadinanza Amerikana kif għamel Boris Johnson incidentalment. Ġivi dana kollox jitella l-ispejjeż imma hemm soluzzjoni b'xi mod jħarissa jina issa. Jiena l-iktar li xtaqt niskellem huwa fuq il-leġizlazzjoni Ewropea u il-Payment Account Directive. Aħna saqsejna l-istati membri u ħadna xi azzjonijiet ukoll sa minn dubja diskutu suġġett fil-kumitat vizavi l-industrija funzjonali. Ikkuntattjajna il- il-Federazzjoni Bankarja tal-Unjoni Ewropea, anke biex naraw kemm hemm residenti fl-Unjoni Ewropea li se jkollhom Diffikulta illi ehm, ikollhom aċċess għal ċertu servizzi finanzjarji minħabba fatka u minħabba li suppost aħna niprovdu ehm, numru ta' identifikazzjoni fiskali l-banek tagħhom fl-istess waqt. Dini, ikolli ngħid li din hija kwistjoni komplessa ma mhux ta' bxejn. Ir-raġuni hi illi fil-qasam ta' dikjarazzjonijiet fiskali u għabbażu kol ta' direttiva fuq l-amministrazzjoni Eh, fiskali skompju ta' informazzjoni li għadin jitolbu għahna fost stati membri ma tanċu differenti minn dak li l-stati membri għadin jitolbu minn għanna. Il-kwestjoni u problema ma l-Stati Uniti u l-Accidental Americans hija il-fatt illi inti dawn huma nies illi ħossuhom distanti ħafna mill-Istati Uniti di distanza minn se jkollok l 40 sena illi għext eh, l-Istati Uniti għal 30 sena ikunu jafu bija da bieħda l obligu ma daw l-accidental Americans ħafna trabi ma jkunux jafu bxej. Ġviri, aħna saqsejna l-industrija finanzjarja kemm kien hemm każijiet ta' dan it-tipu ma rġivenix evidenza kbira tlabna l autorita Bankarja Ewropea wkoll biex tikkonsulta l supervizjoni supervizuri nazjonali, il-klijenti tagħhom jiġifieri fuq kemm kien hemm jiftħu kont minħabba fatka li għalina dannu li ħollu jorbot u minn din l-investigazzjoni kien hemm biss ilment wieħed sissa fuq fatka. Anzi, kien hemm wahda waħda li ċivit il-menti u mhux wisq imma sista ma nix prova li hemm xi tip ta' effett sistemiku Għajimna il-punt ukoll ma' grupp ta' esperti fuq Retail Financial Services il-ċar li għadda f'April għadna għalfejn ma' hemmx konklużjoni ta' din il-mistoqsija li għamilna u raġuni kħat li n-nies ma kinux jafu l-awtoritajiet pubbliċi ma kinux jafu l-esperti li kellna madwar il-mejda ma kinux jafu bija problema. Forsi mhux veru, ħed nifhem li forsi ma kienu għadin jaħbu imma il-fattu li hemm ħafna autoritajiet pubbliċi li ma jafux. U dan kien ir-riżultat ta' dak li staqsejna aħna lill-European Banking Authority dana kien kollox eh, wara bibin maluqa naħseb li setaw jgħidulna kiku jridu ma kellhomx għalfejn jaħbu jew jżommu lura. Jiġifieri aħna lesti illi, illi namlu proċeduri ta' ksur jekk naraw illi ikollok ċittadini Ewropej li ma jkunx jista' jkollhom aċċess għal daw il-kontijiet. Inti jaf ikollok xi ħadd li jgħidlek ara jina nħalla it-taxxi sakemm ma tiġi ta' ċittadinanza tiegħi aħna li ma rridux hija li jkollok sitwazzjoni fejn il-banek sabiex jevitaw pis amministrattiv li huwa rapportax ta' fatka illi b'xi mod jiġħdu aċċess għal servizzi bankari il daw l-Accidental Americans u f'dan il-kas sempliċi fil kont il-bank bosta passi li iġi tieħdu mistennew aħna s-sena d-dieħla qabel ma jkollna l-fatti biex naġġustaw Eh, l-azzjonijiet tagħna kif ikollna informazzjoni dwar xi menti imma ovvjament li l-menti jridu jkunu fl-ewwel istant indirizzati l awtoritajiet nazzjonali fuq livell nazzjonali ġifieri jekk imbagħad naraw li l-awtoritajiet nazzjonali mhux qed jirnexxielhom jinfurzaw ehm, il-Payment Account Directive allura aħna lesti illi nieħdu azzjoni. Mela dak li rigwardja il-direttora ġenerali tagħna Ma jekk il-kollegi jixtieq jitkellmu fuq il-petizzjoni tad-data jekk l inħu l ħin tagħhom fuq il-petizzjoni tad-data l ħaġa xtaqt ngħid li aħna napprezzaw il-Sekretarjat u l-Komitat li qassam magħna ir-rapport ta' Professur Gambarino imma aħna rċivejni ħil-bira ħdan ġifri naqraw naqrawh, nistudjawh u nistudjawh bċertu raqqa wkoll sabiex naraw eżattament xkien xkienu l-konklużjonijiet u jekk hemm jeħtiġux daw il-konklużjonijiet azzjonijiet min-naħa tagħna. Imma f'dan l-istadju nista' ngħid diġà li l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Protezzjoni tad-Data kellhom jikkonsidraw il-kwestjoni u riċentement fi frar ta' din is-sena stess fil-fatt jikkonkludew permezz ta' itra li batu l-aggruppament ta' dawn il- l-Accidental Americans Ewropej li ma kienem lebda kas fejn li proċessar u trasferiment taħt reġim fatka kellu jitwaqqaf jew ma jingħatax. jiġifieri Xi tidni ngħid, hemm qisu din il kostellazzjoni ta' idejat u perspettivi ta' eh, awtoritajiet pubbliċi hux min-naħa tal-taxxi jew min-naħa tal-protezzjoni tad-dejti li qegħdin jgħidu fil-verità ftit hemm x'nistgħu nikkontestaw aħna fuq livell tagħna u kif għal Ġermanu referenza l-istudju li għadna kif smajna prezentazzjoni tiegħu mill professur Gambrina fil faddak dak illi hemm wara fatka u maftemet intergovernamentali il-Kummissjoni offriet is-servizzi tagħha biex tinnegozja ftehim multilaterali għall-Istati membri u l-Istati membri ma dina l-offerta. Aħna dina l-offerta tagħna għadha teżisti għadha tapplika, però sissa ma kellna l-ebda sinjal minn naħa tal-gvernijiet illi jixtuquna ninnegozjaw ftehim internazzjonali. Issa fuq dak l-aħbar ta' Franza li semmejt il-konklużjoni tagħhom kienet li dan dawn l-accidental Americans Franċiżi ħajdu azzjoni qudiem il-Konsej Detta biex Eh, jikkontestaw dawn il-ftejm intergovernamentali u naħseb illi danu li jistrit isir hemm bżonn ta' azzjoni nazzjonali qabel ma kun nistgħu nagħmlu xi ħaġa ħatana. naħa tagħna. ħna l tagħna aħna lesti illi naġixxu jekk ninataw eh, evidenza ta' non-konformità. Grazzi. Grazzi ħafna lilek tajjeb li inti samt dina l-informazzjoni iżda nista naċċertak illi għalina fil- kellna petizzjonijiet fuq din il-kwistjoni, kellna anki għatta um, Accidental Americans individwali li ċamplulna li l-uffiċċji tagħna. Mhux darba jew tnejn, iġifiri vera teżisti il problema għalla jiena kuntenta li koderaturi deċidew illi u mistoqsija rali mhux biss lill kummissjoni iżda wkoll lill kunsill li hija ħaġa tajba ħafna f'waqta sabiex nittamaw li fil-ċanet li ġejjin ikun hemm approċ interistituzzjonali għal kwistjoni għax hemm bżonn li naħdmu l-koll flimkien sabiex inkunu nistgħu naslu għal sistema b'saħħitha reżiljenti u tħares il daw iċ-ċittadini li huma fil-verità Ewropej imma spiċċaw twildu l-Amerika. Naħseb li kien hemm xi Ewropej illi jixtiequ li kieku twildu fl-erba tal-Lulju fl-Istati Uniti ma dik ħaġa oħra. Issa, naħseb illi tajtuna informazzjoni imprezzabli l-lum u issa irridu aħna minna tagħna naqblu fuq il-test li ħan prezentaw fil-mistoqsija ora l-rezoluzzjoni. Nixtieq niftaħ id-diskussjoni fuq dan l-aspet jekk għandkom xi ħaġa x'tedjon kellha ngħaddu dritt tal-vot. Imma minna ħadd jgħix ngħid ukoll li d-data ta' skadenza l-emendi fuq la bozza riżoluzzjoni ġie posposta nhar l-4 23 ta' Mejju 3 ta' nofsinhar. Jiġifieri qed baqalkom daqsxejn ċans tirriflettu dwar dan. Don't see anybody wishing to take the floor. Can we proceed? Wadna l-ħadd li jixtieq eh, jieħu l-kelma mela nistgħu nivvutaw, nistgħu napprovaw it-test. Keġabkom olli jdejkom jekk favuri tekst. Eh, grazzi. Etna nara li kulħadd favur għanna vot unanimu. Mela se nagħmlu hekk grazzi ħafna u grazzi anka lil daw kollha illi jipparteċipaw. Speċjalment grazzi mill-qalb lilek, professor eh, Professur Garbarino, grazzi tal-kontribut prezzjuż tiegħek tuħad iġbi kbira jekk eh, nikkontatjawk fil-futur biex tatina daqqatit ukoll. Iva, kjoġbok. Jena ma nixtieqx nreaġixxi għal kummenti tal-Kommissjoni, eh, sempliċement ħanajt kemtejn ta' malajr, iva, naturalment, titt ċekja dejjem kull ftejim kas b'kas tarek u reċiproku jew le, ġviri hemm bżonn analiżi empirika, imma hemm ċertu tendenza. Hemm tendenza illi il-reċiproċità tiġi modifikata unilateralment mill-Istati Uniti. Eh, dan qed ngħidu ġenerali. Ħaġoħra, l-accidental Americans naturalment li huma mill imma Umma mill-quta wkoll il-ċittadini tal eh, dawk għandhom ċittadinanza doppja tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti. Għaliex b'ma ġenerali l-Istati Uniti għandha tkun konformi ma l-aħjar prassi. Anka f'din il-każ tal-prassi fiskali, naturalment jekk għandek xi resident li qiegħed eh, għarra bl istati Uniti, l-Istati Uniti għandu raġuni li jieħu ċertu miżuri. Imma, laħaresna mux l-inqas nixtieq nisħaq illi Billi il-komitat jgħat eh, jaffaċċa din il-kwistjoni, qed ninduna li hemm kwistjoni relevanti anka viżavi protezzjoni ta' data. Għaliex anka eh, fuq il-skambju automatiku tal-data personali, għedu kem dan l-skambju anka fuq l-informazzjoni fiskali. Dina forsi eh, hija problema li għada friska imma naħseb li eventualment dal-waqt ser ikollna faċċawa koll. Iva, fil-fatt eh, minna u ftiġranet oħra dik tkun realtà ġdida. Grazzi ħafna mela. Għalissa dan il-suġġett ser inħalluh. Imma se nerġgħu nikkonsidrawh id-darba li miss. Iġifiri, fit-19 ta' Lulju dakinhar ser nivutaw fuq it-test tar riżoluzzjoni u fuq l-emendi. Grazzi mill-ġdid. Issa nistaw ngħaddu għal punt li jmiss jiġifieri punt 16. Mistoqsija orali lill kummissjoni u lill kunsill dwar li intejbu il-talim tal-lingwi u rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi lingwistiċi fl-Unjoni Ewropea. Ser nikkonsidraw abbozz ta' mistoqsija orali u nittama li napprovawa koll. L-isfond tafu x'inhu tafu li din hija tema li jenna nitkellmu fuqha xi ftit żmien, illum għandna lil Kristina Cunningham mill-Kummissjoni Mana. U xek. Fejna? Eh, tajjeb. Issa rajtek, mela, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President, insellem lil kulħadd Mela dwar dan il-punt fuq l-agenda, naħseb illi huwa ċar illi l-intervent tiegħi illum ħajkun wieħed ta' natura purament proċedurali. Jiena llum kull ma nista' nagħmel huwa illi nerġa' ntenni dak li qed l-aħħar darba li kelli pjaċir inkun preżenti f'dan il-kumitat. <clears throat> Ġifiri, Aħna nilqaw l-ewwel nett il-fatti li din il-petizzjoni tresqet fuqta il-mistoqsija oralija tresqet kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Kunsill. Ir-rakkomandazzjonijiet marbuta mal-qasam Ewropew tal-edukazzjoni illi l-Komitat jagħmel referenza liħi f'din il-mistoqsija orali ser ikunu adottati il-ġimgħa d-dieħla. L-adozzjoni ġiet posposta b'ġimgħa, jiġifieri se tkun adottata fit-22 ta' Mejju. Umbat wara ser ikunu nistgħu nippreparaw għal għal skambju u dibattitu dwar il-kwistjonijiet li intom fassaltu u ġbajtu f'test. Li naħseb li ser jiġi adottat eh, mill-Kumitat. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Għaw xi kollegi li jixtiequ intervjenu sur Malinov? Le? Jiena xtaqt sempliċement nirringrazzja lil dawk kollha illi parteċipaw fil dibattitu Kien dibattitu tajab ħafna li kellna fil-komitat u naħseb illi ta' min wieħed it-tenni eh, l-argumenti forsi f'okkażjoni oħra. Però il-fatt li aħna qegħdin naħdmu anke flimkien mal-kumitat kult juri illi hemm ċertu solidarjetà. Juri li din il-problema jirrikonoxxuta bħala waħda kbira, waħda Ewropea. Importanti illi mmexxu u illi dan iddiskutuh fil-plenarja. Jina nemmen illi il-lingwi minoritarji minoritarji jistħoqhom dibattitu forum akbar, iġviri fil-plenarja. Mandi xejn iżjed xi nżid. Sempliċement eh, aħna nużaw spiss il-kelma timely, darba verament u f'waqtu anka għaliex eh, il-Kummissjoni għadha tressaq xi idejat ġodda u anka Eh, hemm ħafna stennija minħabba li il-presidenza tal-Kunsil bħalissa hija fidejn il-Bulgarija. Grazzi ħafna. Tajjeb, mela issa kull mandi bżonn huwa li napprovaw it-test. Nistgħu ninfutaw min huwa favur it-test. Grazzi, kulħadd. Mela, eh, għadna ma wasalniex fit-tmiem. Tridu issa tkomplu timbuttaw din il-kwistjoni fil-gruppi politiċi ta'kom. Tidu taraw illi il-mexxejja tal-gruppi politiċi ta'kom u, jafu dwar dan, għaliex issa għeddi fil-konferenza tal presidenti presidenti u emmek imbagħad irridu niddeċidu jekk eh, dan is-suġġett u xajkun diskuss fil-plenarja jew le, u minn hawn jena naħsa naħsel ideja Fimtuni intom. Però il-fatt li l-komitat approva test b'mod unanimu demu argument, argument li tistaw tresqu meta tiddiskutu din il-kwistjoni mal-mexxejja tal-gruppi tagħkom. Tajjeb wis, eh, xtaqt nitlob il-kulħadd issa biex jieħu siġġu u ma jitkellimx taqsek jajat. Kieġobkom anka l-istaff titkellmux sek tajtu. Se ngħaddu għal punt numru 17, iġifiri il-petizzjoni 1086 fuq l-impatt ta' um, ta' diga u għadira eh, ehm, um, artifiċjali l-impatt li tisar ikolla fuq l-ambjent u l-ekonomija kif ukoll il-ħajja soċjali ta' residenti f'Mornos fil-Greċja. Ma nafx esattament fejn Mornos imma naħseb li ħansirna f'dar waqt. Il-Kummissjoni il-petizjonant mhuwiex jatawek imma il-Kummissjoni. Ħalli fuq 30 sekonda sa ma kulħadd tipoġġi u jikkalma ftit. We are a little bit ahead of schedule, believe it. Mela, għedin daqxejn qabel l-iskeda. Emnu għajek tridu. Il-petizjonant mux jgħat mana? Jgħat mana? Kapenzonis. Edin għawek. Tajjeb, mela nil-għak bieċari f'dan il-komitat u jekk joġbok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 και γιατί έγινε δεκτό, παραδεκτό το αίτημά μας να συζητηθεί και γιατί... Κατσάφνα. Nirringrazzja lil membri tal-Komitat Peti l ewwel tal-li iddiskutew din il-petizzjoni u tal qed jagħtuna l-opportunità li nitkellem dwarha. Il-raħal tagħna jistab f'Torida pjuttost viċin ta' Ateni hija din f'reġjuni li għad fiċ-ċentru tal-Greċja lejn l-aħħar ta' snin 60 hemmhekk inbniet diga kbira fuq ix-xmara Mornos. Bekk eh, inħolqot għadira artifiċjali, eh, reservwar ġibjun kbir illi jipprovdi l-ilma lill-Ateni. Jiflaħ 700 eh, metru kubu ilma u jeżisti akwadott illi e, jitrasporta dan ilma minn Molnos għal Ateni. Umbat, e, fuq l-istess xmara, inbniet tiga oħra fil-punent tal-Greċja. Għal darboħra biex eh, taqdi il-bżonnijiet tal-Ateni, ta' Ateni, għal f'Ateni jem iżed minn 5 miljon nofs il-ruħ joqogħdu kellhom problemi bilma. Jiġifieri dina tifla ħiżet minn 5 miljun metru kubu ta' ilma li, jiġi trasportat lejn għateni. Din id ħolqot problemi kbar fir-reġjun tagħna. Waħda mill-ikbar problemi kien il-fatt li din l bniet lejn l-aħħar ta' snin 60 meta l-Greċja kienet taħt dittatorjat ma kien hemm l-ebda, ma kien qed teżisti l-ebda leġislazzjoni ambjentali dik il-ħabta u ma ġiet adottata l-ebda leġislazzjoni ambjentali lanqas wara li mbniet din id-diga u mbagħad ittieħdet azzjoni mill-Unjoni Ewropea eh, fid-dati li rajtu fl-slides imma dik il-leġislazzjoni ma ġiex trasposta fil-liġi nazzjonali tal-Greċja. Ħan ispjegalkom għalhekk fil-qosor x'ġara u x'distanzi hemm eh, f'dawn il-żoni li qed nitkellem dwarhom f'dan ir-reġjun fil-Greċja. Mela, għandna network ġdida ta' toroq Hemm distanza ta' 14 km illi tista' tivvjaġġa eh, f'ħin ta' 17 minuta, imma il-ħin illi fih tagħmel din id-distanza eh, irdoppja. Ġveri dik diġa hija problema. Imma kien hemm problemi oħrajn, problemi brabta ma' e, eh, zoni protetti madwar din la dira. F'dan ir-reġjun e, inħolqu għalhekk ħafna problemi fosthom id-daqa ta' ħarta li għala turiżmu Problema oħra hija l-fatt li l-irtsiet kollha li kien hemm f'dak ir-reġjun issa qed iħabtu wiċċhom ma' problemi kbar. tista anka l-art madwar il adira għal-kem forsi titbiet ftit kilometri, l-art xorta miex tajba għall-użu. Għawek issa eh, nitkellem fuq l skart l skart il-dranaġġi purifikat, illi wkoll kien hemm problemi bih infaqna flus kbar, spejjeż eh, inkalkolabbli u problemi kbar. Apparti minn hekk, ma ġiġi konsidrat li kunem flus ta' ilma Eh, ekoloġiku jew li ma ħsara lill-ambjent. Qed nitkellmu fuq dika li għandha kwantità kbira ta' ilma u naturalment inti trid ċertu ammont ta' ilma biex tippreserva anke l-ekosistema ma dan ma seħx. U mbagħad kien hemm ċertu impatt anke fuq il-bidja, fuq il-uċoħ tar-raba u r-riżorsi tal-ilma f'dawk l-inħawi bħala riżultat ġew eh, spiċċaw limitati sew. Imbagħad hemm problema oħra, ix-xmara eh, tinxef għal matul ħames jew seba' xhur matul is-sena u għal daqstant qed naraw erożjoni kbira tal-ħamrija u erożjoni kbira anka mal-maxtut. Qed nitilfu l-bajjiet tagħna fil-fatt fuq din is-slajd tistgħu tindunaw x'qed jiġri Fl-1976 kena 40 il-kilometru ta' bajiet u s sakul ma fadlinna u 10 metri. Emma taraw bajja oħra illi eh, fija hemm eżattament l-istess problemi bħalma eh, hemm fir-ritratti oħrajn li rajtu. Biex nikkonkludi, forsi nistgħu ftit informazzjoni fuq il-belt qadima ta' Kalipoli. ma tieħdu l-ebda miżuri ta' protezzjoni. U għalek eh, din eh, dan il-post qadim eh, eh, mar minn taħt u saret ħsara anka lil eh, postijiet ta' valur arkeoloġiku. Kifet najt ma teħdu lebda miżuri biex jiġi protett l-ambjent, biex tiġi protetta natura u inkella in-nies li joqogħdu f'dik iż-żona hemm bżonn miżuri ta' kumpens u għanna fil-fatt hekk qegħdin nitolbu qed nitolbu lill gvern għallajnuna. Qed nitolbu ħjajna nelbu dawn il-problemi kbar li hemm u fil-fatt il-problemi huma ħafna. Din hija xi ħaġa li eh, inna dejjem minna l-ħafna snin issa. Sinjuri membri onorevoli, aħna qed nitolbu l-għajnuna tagħkom biex ikun hemm miżuri sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra dan il-nuqqas ta' rispett li hemm lejn il-liġijiet Ewropej. Qatt ma ingħatajna appoġġ jew miżuri ta' kompens. Din iż-żona li nitkellem dwar importanti ħafna għandha ċertu kondizzjonijiet speċifiċi ħafna u għalhekk verament hemm bżonn li jittieħdu passi biex niżguraw illi dawn l-artijiet jiġu mħarsa. Dawn il-problemi kollha hemm bżonn li naraw kif se naffaċċjawhom. Aħna nemnu illi l-autorità municipali ta' reġjun illi jipprovdi 60% tal-ilma tal-pajjiż m'għandix tispiċċaw wieħed mill-iżet reġjuni fqar tal-pajjiż. Iva grazzi, zgur li ħafna mistoqsijiet li xtiq għamlu l-kollegi, imma ħan nisimaw ukoll l-ewwel l-rappreżentanti tal kummissjoni qabel ma nibdew nisimgħu l-interventi tal-kollegi. Nadir kelma l kummissjoni euh, Je voudrais initialement vous informer. Grazie ħafna, Signor President. Xtaqt ngħidilkom illi il-Komitat tagħkom tal-waqt ser jirċievi tweġiba bil-miktub dwar l-evalwazzjoni li għamilna ħna ta' dan il-fajl, ma peress illum qiegħed hawnhekk, xtaqt xorta waħda nagħtikom ftit ta' informazzjoni bil-fom. Dwar din il-petizzjoni xtaqt nisħaq fuq żewġ punti. L-ewwel l-awtorizzazzjoni tal-proġett u t-tieni il-funzjonament tal-proġett u xi bidliet li jistgħu jsiru fil-futur. Dwar l-ewwel punt. Kif semma l-petizzjonant, Il-proġett in kwestjoni kien awtorizzat u e, twettaq qabel mal-Greċja sieħbet fl-Unjoni Ewropea. Naturalment jiddispjaċina li l-effetti ta' dan il-proġett għadhom qed jinħassu sal-lum, però sfortunatament Minħabba li dan il-proġett ġie awtorizzat qabel mal-Greċja daħlet fl-Unjoni Ewropea, aħna ma nistgħux nintervjenu. Dwar it-tieni punt, li forsi huwa importanti. Irridu nżommu f'maħna ċertu affarijiet. L-ewwel nett. Brabta mal-proġett infusu. Jekk dan ikonna nibdluh illum jew inkella nagħmlu xi bidliet fil-futur, u bidliet eh, pjuttost kbar, ġifiri li nibnu d-dika zaħira oħra minn kella xie min iġibjuni ieħor f'dak il każ tu jkun rispettati l-liġijiet Ewropej u naturalment irid isir evalwazzjoni eh, tal-impatt ambjentali. Evalwazzjoni ta' dak it-tip ma tkunx torbot miss mal-proġett il-ġdid imma tkun torbot mal-proġett globali kollu kemmu. Ġifiri, l-impatt li għandu proġett kollu fuq il-fauna, fuq il-flora, fuq in-nies li jgħixu fl-inħawi. Għalek din dan huwa punt importanti ħafna li jridu nżommu f'moħħna. U għalhekk issa l-mistoqsija min-naħa l-oħra jekk ma jkun hemm l-ebda bidla. Naħseb illi nistgħu b'xi mod impoġġu xi tip ta' pressjoni fuq l-awtoritajiet. U dan nistgħu nagħmluh permezz ta' direttiva qafas dwar l-ilma. Fil-petizzjoni nfusa rajt u fil-fatt nista' nikkonferma illi Il-pjanijiet ta' ġestjoni għad-distritt idrografiku għawek għed nitkelmu fuq iż-żona ta' fiċ-ċentru punent tal-Greċja, l-ewwel pjan kien approvat f'Settembru tal-2014. U dan il-pjan kien jinkludi il-proġett ta' diga infusa. il kummissjoni darila illi dan ma kienx jirrispetta il-kriterju rekwiziti E, stipulati mill-Unjoni Ewropea u għalhekk il-Greċja bidlet il-pjanijiet ta' ġestjoni tad distretti kollha fostom il-pjan ukoll tal-ċentru tal-Greċja. Il-pjan il-ġdid ġi approvat mill-awtoritajiet u ġi publikat ukoll fil-gazzetta tal-Gvern f'Diċembru tal-2017. Il-Komissjoni kienet informata bih u bħalissa qed tanalizza l-informazzjoni teknika, ġifieri l-proġetti kollha Eh, l-interazzjonijiet, etc. Għada ma waslit n-niex l-informazzjoni kollha, imma meta taslinna, nittamaw li minna ftit ġimgħa oħra, il-Kummissjoni kun tista' tevalwa il-pjanijiet kollha għad distret Speċjalment dawk li għandhom x'jaqsmu ma' din il-petizzjoni. Un-bat inkunu nistgħu Eh, nistudjaw jekk il-Greċja żammiġ ma' rekomandazzjonijiet li l-Kummissjoni għamlet fuq l-ewwel pjan. U emmek naħseb li għanna f'daqxejn opportunità biex namlu pressjoni fuq il-Greċja, naturalment. Jina għan semmi l-proġett eh, li jorbot ma' din il-petizzjoni biex il-kollegi tiegħi li evalwaw il-pjan eh, dwar il-żona ta' ċentru l-ponent tal-Greċja jgħatu attenzjoni speċjali li dan il-proġett nittama illi dak li għajjem il-petizjonant jiġi indirizzat mill-iżjed fis possibbli. Mhux qed nitkellmu fuq il-liġi Ewropea ta' bħalissa li xkifet il-proġett inbena qabel ma' l-Greċja daħlet fl-Unjoni Ewropea, u għalhekk jekk ħajkun hemm xi tip ta' proċess ta' appell dak irid ikun wieħed intern. Grazzi ħafna Grazzi tal-li iċċarajt minn tal-inqas xuħut mill-mistoqsijiet li kelli jena, mid-dubi li kelli jena. Grazzi issa. Għanibdew nisamu l-kollegi, l-ewel is-Sur Marja. Ifkaristo, Girja Brojdre, għammu bidrebsiten. Grazzi għafna, President. Jekk t-permettili, nishtiq namel disqarrija bil bil-nuċċari um, ta' xemx uh, fuq għax għandi problema bajnija għax uh, ma stajċ fil-fat ma stajċ nkun għaw dal-ħodu għax kienu għet jamlu montraċ fuq fuq din il-kwistjoni. Nasib li din il-kwistjoni hija importanti ħafna, Interessanti li għanna din l-opportunità li niskutu dan il-punt mal-sidku tal u anki mal-petizjonanti. Jina nappoġġawhom f'din il-petizzjoni jiena appoġġajtom anki eh, fit-fassil tal-petizzjoni u aħna tlabna pala eċċezzjoni li dana se dana jiġi um, diskus illum u koll. Bekk nasab naħseb li l-mod kif il-petizjonant eh, kopra il-petizjoni għonek inċar ħafna fiħ il-detalji kollha importanti. Naħseb illi jidher bitċar li hawnhekk qed niddiskutu l-ġestjoni tal-ilma u metodi ġodda tal-ġestjoni tal-ilma u għalhekk naħseb illi huwa importanti illi nistudjaw din il-petizzjoni. Mela, nistaw najdu diġa li hemm xi ksur tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Europea hawnhekk ma jimportax meta dan bena fir-reġun għada qed teżisti hawnhekk u bekanda eh, tirrispetta l-leġislazzjoni Europea. Ovvjament l-iżvilupp ekonomiku tar-reġun qed jiġi affettwat, ir-reġun kollu kemm hu qed jiġi iżolat effettivament minn dan u dan imur kontra kwistjonijiet ambientali wkoll. Għonek titkellmu dwar xmara u natura trid tiġi rispettata l-ħajja naturali hawnhekk għandha tkun rispettata u anki appoġġata. aħna nasbu li hemm ksur ċar ta' drittijiet ta' ċittadini qed nirreferi għal ċittadini li jgħixu f'dan ir-reġun għandna niżguraw li direttivi tal-Unjoni Ewropea jiġu rispettati wkoll naf li l-Kummissjoni diġà fetet dan il-fajl u se tkompli tagħmel xogħla. Jiena skużawni iżasser kolli nitla. Grazie ħafna, Signor President. il-mistoqsija kif eh, ġiet prezentata l-inna tatna eh, eh, stampa dettaljata dwar situazzjoni u rridna anki l-iskala ta' diga li imbniet u anki l-implikazzjonijiet li dana fija ċittadini li jiexu għemmek. il-movimenti kollha fil-rigward tal-ambjent eh, li jaħdmu fl-ambjent ilhom isejħu biex il-reġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea tiġi rispettata u l-kwistjonijiet kollha li semma huma tal-ikbar importanza. Din it-tiga hija importanti mhux biss dan ir-reġun iżda anki għal-reġuni żiet wiesa ta' Ateni wkoll u għalhekk huwa diffiċli minnaħa waħda minħabba kwistjonijiet ambjentali iżda anki diffiċli għax eh, hemm bżonn tal-ilma. U bekka għandna nħarsu li x'jista' jsir. Għax kif is-semma, Dan bena fl-1967 jew 68 qabel ma daħlet fl-Unjoni Ewropea l-Greċa u qabel ma kena l-proċess leġlativ li e, tlesta. Minkejja l-età ta diga però jiena ma nħoss li nistgħu ngħidu Tajjeb, eh, da kollu seħu, men xej nistaw namlu, rridu nistudja situazzjoni, naraw kif nistaw najnu u intejbu situazzjoni najnu il-municipalità lokali u n-nies lokali biex intejbu il kualità tal-ħajja tagħhom. Nishti u nitolbuk eh, biex dir tibqa' miftuħa u niżguraw il-Kummissjoni kollha l-opportunità illi tlesti l-evaluazzjoni tagħha stess. Il-Kummissjoni għad trid tistudja dan eh, fiżjed dettal u naħseb li għandhom ikollhom l-opportunità li jerġgħu lura bir-riżultati tal-evalwazzjoni tagħhom f'rigward tal-miżuri ta' kumpens. Naħseb li din hija ħaġa li jridu nistudjawha. Hawnhekk qed nitkellmu dwar reġun fejn in-nies tilfu li li itaħħom l-irtizet taħħom inti sir mer tlab ta' xi tip ta' kumpens hemm mod li nistgħu najnuk biex tagħmel pressjoni fuq il-Gvern Grek. Xini l-opinjoni tiegħek dwar is-sitwazzjoni tan-nies lokali dawk li telfu il-beni tagħhom u l-proprjetà tagħhom minħabba din ir-raġuni? Forsi tista' tagħtina ftit iżid dettal dwar dan għax nasab li dik hija miżura importanti wkoll. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa fil-fema tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna, Peter Jar. Grazzi ħafna, grazzi lill petizzjonanti Jiena kont se nikkritika l-Komissjoni għax ma kenniex it-tweġiba iżda t tweġiba orali kienet tajba ħafna, kien strutturata tajba u bekk nieħu lura l-kritika għax it-tweġiba orali kienet tajba. U tħares lejn il-modi possibbli biex insolvu s-sitwazzjoni jiena kont qed nistennihom jgħidu paċenzja. Pa diga hemm qiegħda xi tagħmel. Iżda l-Kummissjoni fil-fatt kienet miftuħa għal soluzzjonijiet possibbli u issa rridu naraw kif nistgħu nimplementawhom. Ma kienx hemm xi ambientali ambjentali jew evalwazzjoni tal-impatt b'new id-diga daqshekk. Kien hemm studju soċjoekonomiku biex araw eh, x'kien se jiġri. Issa kellek rezervara l-ilma, nis li kellhom bżonn tal-ilma, bżonn l-ilma biex jixorbuh, mhux tajjeb għal dawk li jgħixu hemmhekk u ma jridu jgħixu bih. Tana eh, eh, huwa ċar fil-petizzjoni fil Firgħat l-approċ meħut ma kienx hemm dialogu tajjeb jew kif suppost mal-awtoritajiet jew u laqas mal-gvern għax il-kwistjonijiet involuti. Um, Il-sindku tkellem dwarhom e, m'hemmx approċċ għabbażi ta' dialogu bekk insejħu l-Kummissjoni u din hija l-ewwel talba tiegħi illi dak li inti qed dak kollu dan kollu għandu jidbat e, l-gvern grek, mbagħad fil tal-ambjent, l-ilma, l-aspett soċ-ekonomiku, irrid jiddaħħal ukoll, il-gvern irrit ikun informat dwar dan. Din il-petizzjoni għandha tintbat lill-Kumitat tal-Envi u nistennew għalli għat-tweġiba tagħhom il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa lissa u l-petizzjonant eh, għanna dialogu kostruttiv li għet seħħax din ħaġa li parti terzi eh, eh, irridu jgħajxu ħaġa irridu jgħajxu biha mhux tajjeb dan. Grazzi ħafna bekk l-estejna l-lista ta' dawk il-membri li rridu jitkellmu nasa li wasal iż-żmien biex neġanatu nagħtu l-kelma li sintku Sur Kapenzonis tixtieq terġa' titkellem u forsi tagħtina xi tweġibiet għal dak li smajt. Grazzi ħafna, Signor President. Mela fuq l-ewwel mistoqsija ġifri it-talba tal-Komissjoni jina senati l-kelma l-espert tekniku tiegħi. Mela, tweġi bħal dak li tqal mill-Komissjoni hemm xi żewġ punti li xtaqna nisħu fuqhom. L-ewwel net frigward tal eh, kemm ilha hemm id-diga. Ma kien ebda liċenzja bent ambientali jew xi evalwazzjoni tal-impatt fl-1983 il-Gvern Grik ipprova eh, jieħu liċenzja ambientali iżda f'dak iż-żmien kien hemm nixfa kbira u diga kienu qed jaħdmu fuq diga oħra. Eh, f'dak iż-żminijiet però eh, dik id-dika kienet sajra, dik kienet sajra ħafna. u dak għandu kun b'kompromita inkonformita ma' direttiva Fir-rigward ta' t-tieni parti ta' ta' dak li ntqal mill komissjoni fir ta' tal-distretti tal-ilma l-proposta illi sarġ mill-Greċa ma ġiġ aċċettata mill-Kommissjoni Ewropea u t-tieni abbozz intbat fl-ħar tal-2017 Dan la abbozz huwa identiku ma dak li tressaq eh, fl-2014. Ebda um, eh, dikjarazzjoni mill komissjoni tiħdet in konsiderazzjoni Jekk eh, t-permettu li wieġeb għal mistoqsijiet illi tressqu mill-MEPs l-oħra, grazzi ħafna lis sinjura Zagarova l-appoċ li inti esprimejt għalina. Hawnhekk il-kwistjonijiet huma wisajn ħafna għandna kwistjonijiet ekonomiċi, ambjentali, legali wkoll. U għandek sezzjoni differenti ħafna mill-gvern Grik stess li jridu jaġixxu wkoll. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kooperazzjoni bejn il-gvern ċentrali u gvernijiet lokali. Aħna eh, nemnu li jekk id-distanzi frigwat ta' toroq eh, eh, twalu mela għanna jkonna l-pontijiet li jimbnaw u għandu jkun hemm kumpens, n eh, nis għandhom jingħataw artijiet f'postijiet oħra biex n-nis jistaw jkomplu jaħdmu f'xogħolhom. Xogħol ambjentali suppost sar ukoll f'dak iż-żminijiet iżda din hija ħaġa li tiswa ħafna u l-żona tagħna m'għandix biżejjed flus biex tħallas għal dak kollu waħedha. rridu nżommu f'moħħna l-ispejjeż għal biex nibdu t-toro u anke ż-żamma tat-toro u hemm fatturi varji li wieħed irid jieħodhom konsiderazzjoni u jiġu studjati mid-dipartimenti varji tal-dipartimenti eh, eh, tal-gvern. Issa fil tal l-erozjoni tal-istut, jekk inħarsu lej il-leġlazzjoni eh, f'dawk iż-żminijiet. Mhux il- eh, eh, Mux dak huwa importanti, iżda situazzjoni issa u l-protezzjoni ambientali li hemm bżonna issa biex nipproteġu dak li jifdal. Aħna għandna dawn l-effetti negattivi kollha U dan ifisser li l-miżuri ta' protezzjoni huma meħtieġa n-nies tal-post. Um, din hija problema b'ħafna elementi, ħafna faċċati. Meta il-Gvern Grik eh, l-elementi il-persuni lokali marru għand il-gvern u ma wedu ħafna affarijiet għallu li seħarsu lejn dan il-proġett, li proġetti oħra, iżda xej ma seħ dawn is-snin kollha, hekk qed ngħidu aħna. Aħna tlabna l-kumpens jekk il-kumpens jina tanna, ovvjament għana jajna, ovvjament, u jajn ħafna. Jajna biex nifinanzjaw miżuri oħra jista' jintuża l uh, għal eh, enerġija li rinnovabli, iżda l-gvern lokali għandu huwa responsabli għal kollu. Iżda għanna bżon ta' tweġiba mill-gvern ċentrali biex inwieġeb għal-mistoqsijiet Mr. Johar dan huwa marbut ma' dak li qed qabel. Dana m'għandux biss eh, effetti legali u ambientali għandu effetti anki uh, soċjali u ekonomiċi mhux dubju illi aħna spiċajn aħna reġun l-ifqa reġun fil-Greċa u mill lifqa reġuni fl-Unjoni Ewropea kollha kemm u bekk huwa importanti għalina biex eh, neġgħu nibdew bid-dialogu u nsibu soluzzjoni hawnhekk. Aħna eh, nirringrazzjak u um, fl-1969 u fl-1971 meta d-diga eh, tlestet il-Greċa ma kienieċ ehm, membru eh, u, ma kienx hemm eh, evalwazzjoni tal-impatt kienet bisħolma beda ħafna iżda llum il-ġurnata ninsabu fir-realtà fejn din id-diga qed ikollha effett ta' katastrofija fuq l-ambjent u fuq in-nies hemmhekk u bekk irridu neħdu xi azzjoni, naħseb li dak li nistgħu nagħmlu huwa li l-petizzjoni tibqa' miftuħa u nitlu fil-kooperazzjoni mill-viċin ħafna mal-Kummissjoni dwar dak li għadha kif smajna fl ispjegazzjoni tagħkom biex nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet Gregi il-pjan tal-ġestjoni tal-Greċa ċentrali trid irrid jiġi evalwat dak tal-2014 il-Kummissjoni hemmhekk eh, deċidiet li ma kienx hemm il-kriterja issa dak tal-2017 għandu jkollu evalwazzjoni sħiħa mill-Komissjoni u nħeġġeġ il-Komissjoni biex terġa' lura għandna biex taqsam din informazzjoni bisħiħ eh, mana anki bil-miktub li kollok iżjed informazzjoni fuq dan il-punt mela. Tweġiba komprensiva bil-miktub. Dak huwa mhix dik hija u naħseb li għandna nieħdu żmien u noqogħdu bil-qiegħda u nenfasizzaw il-komplessità ta' din il-kwistjoni fitra lill-Ministru tal-Ambjent fil-Greċja. Jiena bekk qed nipproponu dawn bħala l-passi li jmissu kif għanna nimxu l-qoddim. Tajjeb, grazzi ħafna. Jina bekk xtaqt nirringrazzjakom tal-li ġejtu għawnek biex tkunu għawnek illum nishtiq nawguralkom il-vjaċ it-tajjeb lura lej pajiskom bekk naddu għal petizjoni li mis u din itmur kontra kumpanija multinazzjonali taż Zej tal-aċċaħda tal- ta' tibdi fi klima petizjoni disamija tal 2006 xil petizjonant hija Frida Kininga u jina sratik il-kelma għal ħames minuti. Grazzi ħafna, Aziz, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi eh, tal-li tikkonsidraw din petizzjoni importanti fejn naf l-appoġġ ta' iżjed minn seba' mit eh, petizzjonant. Il-fatti huma huma sempliċi Exxon Mobile wieħed mill-ikbar multinazzjonali f'dan qasam kienu jafu dwar it-tibdil fil-klima anke mis-sebajnijiet minn flok ma informaw l-investituri u l-pubbliku, il-kumpanija eh, nefqet miljuni fuq il-kampanja ta' dizinformazzjoni kienu jafu nafu li dawna qed jagħmlu sara, iżjed sara lil eh, tibdi fil-klima. Eh, diversi eh, avukati ġenerali investigaw din il-kampanja iżda l-kumpanija kienet l lura u taħt l-amministrazzjoni ta' Trump dawn l-inkjesti staġna kien marruf sew li l-amministrazzjoni ta' Trump għal u l-rabtit mal eh, waqfu rabtit mal-Exxon u l-irtirar tal-Istati Uniti mill-ftejn ta' Pariġi fisser iżjed sara. Iżjed importanti minn qatt qabel l-istituzzjonijiet Ewropej, speċjalment il-Parlament Ewropew, jużaw ir responsabilità tagħhom lejn iċ-ċittadini Ewropej u jitlob, jitolbu l mobile biex ikun responsabli għall attivitajiet tagħhom u jinformaw il-pubbliku kif suppost dwar ir-riskju u l-ħsara involuti. L-Unjoni Ewropea hija affermatorju fil-ftehim ta' Parigi fil tal-sorsi rinnovabbli tal-enerġija u responsabbli lejn ċittadini minnaħa l-oħra mobil għandhom track record disastrus fil tal-erda tal-ambjent u impatti fuq il-saħħa ta' pubbliku u fil tal- u anki ehm, iżid iżjed il-fossil fuels il-huma il-ħames wieħed fil-li jipproduċu l iżjed eh, sara l-ambjent u il-multinazzjonali hija seta kbira eh, tal-lobbying fl-Ewropa fl-2016 nefqu kważi 5 biljun euro għal fuq il-lobbying fil-Brussell u ma attivi fil- fil-diversi stati membri eh, fil-setturi differenti ta' sorsi tal-enerġija u bekk Għaddin diġa għanna ħafna petizjonijiet fil-gwad tal-erda tal-ambjent u anki eh, tibdi fi klima. Dan huwa prodott tal-moviment li qed jikber fost l-Ewropej responsabli jridu jħarsu l-ambjent, is-saħħa tagħna u l-klima globali tagħna rappresentanti eletti fl-Ewropa għandhom jiżguraw li l-exam mobiles fl-attivitajiet tagħhom mhumiex qed imajnaw l-impenji tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri biex jipproteġu l tibdi fil-klajma. Dawn huma sforzi li daħlu fil-liġi tal-Ewropea f'diversi modi Aziza eh, eh, President, nishti u li t-rikonoxi eh, l-importanza tal ripetizjoni għana żewġ mizuri suġġeriti biex li dan komitat jista' jietu l ewwel net li ex-mobil jikun mitlub li jikun parti jiparteċipa fi smieħ u dim il-parlament biex jiddikjara kif se jonora l-ftejm ta' Parigi jrid jiċċara l-azzjonijiet tiegħu fil-passat jew issa u anki jagħtina miżura jagħtuna il-miżuri biex biex jiġilet l-impatt fuq is-saħħa u l-ambjent. Ikun ta' benefiċċju li l-Kumitati konċernati fil-Parlament Ewropew jeżeċitaw um, dak li jafu fil-rigward tal din il-petizzjoni u biex jevalwaw dan il-kas anki iżjed. Grazzi l-attenzjoni tijak. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issu xista kommissjoni. Grazzi ħafna. Signora President. Mela, jina ringrazzja l-petizzjonanta għax bla dubju Informazzjoni għalli fuq il-bidla fil-klima hija problematika mens, imma li din l-informazzjoni kolla bat negattiv fuq ix ta' tagħmel kommissjoni għaxa xi ħaġa li jridu niġġilduha. Fikas ta' informazzjoni falsa aħna rridu naraw jekk hiex però ksur ta' liġi eżistenti Ewropea. Il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tipproteġġi dritt tan nies li jesprimu l-opinjoni tagħhom liberament u ħaq it-tweġiba ta' Kummissjoni Xettiċi tal bidlit tal klima hija li din hija ħaġa li tkun privata bil-fatti u ċifri. Il-ftejm ta' Pariġi ta' sinjal ċar li kull min kien involut l-investituri, s-soċjetà ċivili, dawk li jieħdu deċiżjonijiet illi hemm bżonn u lejn sorsi iktar tajbin għall-ambjent. Sforsi jiskompli, jiskompla, u aħna rridu niskuraw, naċċertaw li innaqsu kemm jista' jkun il-bidla ta' klima u nieħdu miżuri adattati. Il-petizzjoni tipprovat tiġbina l-attenzjoni dak li qed jiġi fl-Istati Uniti. Iktar verżjoni riċenti tal-2017 fil-fatt qed titratta propju dan il-punt Ma konklużjoni ta' kummissjoni li m'għandix kompetenza f'dan il-qasam u li ma stawx naġixxu. Ma nasibx li għandu jittieħdu miżuri oħra fid-data di petizzjoni. Grazzi, Sur Mandara, kieġbok. Grazzi ħafna minn ħatijaj u koll napprezza tal-laqjem ta' dan il-punt importanti u kruċjali naqbel ma' rappresentant tal-Kommissjoni però illi l-ebda liġi ma' twaqqaf lil xaħat illi eh, ja jiċħat il-bidla ta' klima, ovvjament hija traġedja jekk eh, din tiġri u traġedja ikbar jekk dan qed isir minn kumpanija enormi, imma la aħna wkoll rridu nieħdu azzjoni fl-argumentazzjoni ta' dibattitu pubbliku fid-diskussjonijiet fil-politika, fis-soċjetà ċivili, fil-ħajja tan negozji, f'kull qasam tal-ħajja. Biex ninformaw in-nies dwar il-fatti Però mhix ħaġa tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet għaliex m'hemm l-ebda liġi illi hija affettwati affettwata minn din u għalhekk il-petizzjoni tal-Peppa e u tiegħi personali hija li nagħlqu din il-petizzjoni. Però aħe dejjem importanti li ninformaw in-nies dwar il-bidla fil-klima u nieħdu azzjoni kontrija. Grazzi. Is-Sinjura Scott Cato, grazzi, Signor President. Jiena napprezza ħafna x-xogħol ta' Sinjora Kiening u kollegi b'rias u din petizzjoni u dimna hawnhekk illum għax għajmet punt importantissimu nafu li kien hemm lobbying qawwi kontrazzjoni eh, kontra bidla fil-klima nafu li kien hemm miżinformazzjoni apposta biex twaqqaf dawn l-azzjoni u dana jaffatwa l-futur tagħna u l fatti li xi ħadd jista' jagħmel lobby għalfinijiet ta' flus hija ħaġa terribli. Idu illi nappellaw il-kumpanija bħal Exxon biex ma jkunux ma jibqawx parti mill problema ma jsiru parti mis soluzzjoni Aħna minn ċara illi l-pajjiżi kollha fl-Ewropa jridu jnaqsu l-emissjonijiet tagħhom. Kulħadd kull pajjiż fl-Ewropa qed jipprova se jitraxxendi daw il- ehm, karburanti fossili, ġifir kummissjoni taqbel ukoll ma' din l agenda Issa, irridu nużaw il-flus biex niblu l-ekonomija kollha kemm fid-direzzjoni tajba u naħu għazzi Di għandhom xi jaqsmu mal-faham mal-faham u mbagħad inkomplu bil-karburanti fossili oħrajn. Aħna bħala politiċi fl-Ewropa qegħdin Nazwa bis-ser ta' għadir ħagġa firmajna ftejn ta' Pariġi l-istituzzjoni kollha ġifieri tagħna anke kummissjoni li jżommu miegħu dan din hija liġi. Il-koll iridu nsegwu dak illi jgħidilna ftejn ta' Pariġi nof li ħafna influenza u wkoll aħna bħala parlament ħodor fil-parlament is-sena stess, dil-ġimgħa stess. Nidejna r-rapport, nafu li kienem fondi minnaħa tal kumpanija ta' karburanti fossili li għadin jgħadu fidejn u fil-bwiet tal-politiċi fl-Ewropa ħaġa tieqaf. u il-fondazzjonijiet ukoll għandna pereżempju Nigel Loss u l-eks kanċellier tagħna li kien ukoll qed eh, jappoġġa il-Brexit u illi jiċħas it-tibdil fil-klima. Ħadd ma qed jgħid illi ma nistgħux inħallu n-nies jargumentaw li jridu, aħna li jridu li l-affarijiet isiru ma' trasparenti u ma jkollniex negozjati segreta, kampanji ta' diżinformazzjoni tkun hemm trasparenza fuq dak li qegħdin jagħmlu Exxon, jiġifieri jiena Tassew napoġġa petizzjoni u naqbel ma' suġġerimenti li jkollna żmien pubbliku fejn esponu kif din informazzjoni qiegħda tintuża b'mod Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Evi. Grazzi President. Għan nitkellem jina kosa biex nasi l-appoċ tiegħi għal dina il-petizzjoni jiena naħseb li hija importanti ħafna. ta' bħallum fil-fat, kellimna l-ewwel darba fil-Kumitat tal-Em fi ir-regolament il-ġdid, id-direttiva ġdida fuq il-promozzjoni tal-vetturi inda fuq tnaqis tal-emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju, għalhekk nasab kombinazzjoni sabiħa wkoll qed niddiskutu fuq dil-ħaġa llum ukoll għaliex qatt m'għandna ninsew dan is-suġġett dejjem iridu nibqgħu ehm, intuħ priorità u hemm meħed dinja illi hija marbuta mal-kompostibili eh, fossili illi għadin jipruvaw ixeklu. Dan huwa anakronistiku, il-fat li kollok politika ta' dan it-tip hija ħaġa retrograda, aħna nibqaw nissussidjaw mejn 39 u 200 eh, biljun euro fis-sena, ġi dan huma s sussidji li qegħdin jingħataw mhux xajta. Din hija eh, ġifieri dimensjoni tal-problema li jridu nissuperaw l-isforzi li qed jagħmel dan il-Parlament li qed tagħmel kummissjoni u l-Kunsill iridu jkun ħafna ambizzjużi għaliex illum il-ġurnata għadna qegħdin nitilfu opportunitajiet kbar ta' żvilupp qed naħseb fiċ-Ċina li investew ħafna fid-dawl elettriku u dal-waqt ħankunu għadin naraw il-prodotti tagħhom jiċċirkulaw fl-Ewropa u aħna qegħdin nittilfu vantaġġ kompetittiv enormu. Jiena neħmen li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa naqbel għandu jkun hemm l-udjenza pubblika biex naraw eżattament x'kien eh, l-atteġġament ta' parti kbira mill-industrija li għada tajt li mhux veru li il- tibdil tal-klima u dovut ukoll kolla t u jina nemmen li għanna nibatu dan din il-petizzjoni u dim il-Kumitat tal-Ambjent u tal-Enerġija. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Wright. Grazzi, Signora President. Ovvjament, aħna ma nistawx nippretendu illi kollok kumpanija illi tagħmel il-flus tagħha xogħla u li tipproduċi il-kombustibili fossili u tippretendi li ma tiċħaċ il-bidla fil-klima mill-banda l-oħra l-komunità xjentifika qed tgħidilna illi iva dawn il-bidliet fil-klima huma provati u l-5 fil-mija huma eh, dawk li jkunu fondati minn ekson u oħrajn, jiġifieri jena ċara hija sew ħasra. Illi persuna minn pajjiżi stess eh, rrit qal li sala petizzjoni le jiddispjaċini għana nagħmlu bil-kontra aħna ma nistax ngħidu lil Loxon x'opinjonijiet għandhom ikollhom u nagħmlu sanzjonijiet fuq kampaniji Amerikani le ma nistax nagħmlu għad il-ħaġa imma din hija xi ħaġa fejn il-konsumaturi Amerikani jridu jifmu eżattament kif iħsara li qed jagħmlu qed teffettwa s-soċjetà kollha kemm U aħna rridu illi n-nies jifmu illi il li jiġħdu il-bidla fil-klima għattaħat tkun għattaffetwa il-ġenerazzjoni futuri, ovvjament, daw n-nis li għatin ħarsu l-interessi taħħom, l-industrija, tħares l-industrija, eh, l-interessi taħħa. Inti, ikoll, eh, aħna, anzi, għanna, namlu dana ismiħ publiku u nistidnu lil daw il-kumpaniji biex jgħidu il-IVA il-tibdil ta' klima jeżisti imma jgħidu dim kulħadd jew nkella qudiem eh, ċittadini Ewropej jgħidu li le ma jiġħidux it-tibdil fil-klima u aħna mbagħad nikxfu l-logħba tagħhom. Grazzi ħafna, grazzi li kulħadd tal-intervent. Dan huwa suġġett ferm komplikat. Kulħadd qed iħoss li din hija xi ħaġa importanti. Imma kif x'nistgħu nagħmlu iżjed aħna formalment għaliex din hija ħaġa tal-istati membri għandna libertà tal-espressjoni, eċċetera gruppi differenti jistgħu jieħdu azzjonijiet differenti imma qed nifhem li f'dan il-każ m'hemm xejn nista' nagħmel iżjed ħlif li nipproponu li l-petizzjoni tibqa' miftuħa. U minn hemm il qudiem ma nafx li nagħmel imma tridu tmexxuni intom. Għax ma nistax nifhem kif nistgħu navvanzaw imma bla dubju jekk ħanajt illi ħanalaq il-petizzjoni ma wħadd hawnhekk illi ħajappoġġjani. Ġifi qed nipprova norganizza l-affarijiet imma mhux sta għal dan il-kumitat li jagħmel dawn l-affarijiet huma koordinatur li jiddeċidu dawn l-affarijiet nista' nagħmel huwa li nerġa' npoġġi dan il-punt quddiem l-aġenda tal-organizza tal-koordinaturi u mbagħad jaraw huma xi jiġri aktar qudiem jekk tippermetti li Sinjor President forsi nistgħu ngħidu li dan il-kumitat għall-inqas jappoġġa l-idea ta' anke jekk ma jistax jieħu id-deċiżjoni mbagħad irresquha quddiem il-koordinatur le ma nistax nagħmlu hekk imma npoġġi l-punt fuq l-aġenda tal koordinatur imbagħad nagħmilha jiena din ħaġa ngħidilhom jiena dak l-aħjar nistgħu nagħmlu. Nagħmlu hekk mela. Grazzi tal-li ġejtu, nawguralkom il-vjaċċi tajjeb lura d-dar u issa nixtieq li tuni sekonda ta' break qasir qabel ma ngħaddu għall punt li jmiss. Grazzi. Good afternoon again. Just excuse me for having had. Mela skużawni li kelli nieħu dik il pawza ma kelli bżonn nipprepara ruħi għal bqija tal-ġurnata. Jiena naħseb illi kulħadd hawnhekk preżenti fis-sala għandu jew ipoġġi bil-qiegħda jew jitlaq mill-kamra kieġabkom. people are leaving the room, which means that... Mela n-nies taħallu l-kamra issa iġifir nistaw nkomplu bil-ħidma tagħna. Punt satax il-petizzjoni 1024 fuq in-nuqqas soġġettività ta' televiżjoni Spanjola għandna petizzjonanti magħna nagħtikom merħba f'dan għal-Kumitat il-Parlament Ewropew fi Brussell il wara nofsinhar u nixtieq nibda billi nistidinkom tippreżentawna petizzjoni tagħna. Maria Gomez, kieċbak. Yes, thank you very much. Good afternoon to Grazzi ħafna, grazzi l-kulħat, grazzi tal-li ħattu il-ħin biex tkunu għawek il-lum Gomez Bueno, u jgħadawek fisem il-Konsil eh, tal-Aħbarijiet tat-TVE illi huwa entità uffiċjali li nħolqot bil-permess tal-liġi 17 tal-2006. It-13 il-membru ta' dan il konsil jiġu maħtura minn professjonisti tal-aħbarijiet kull sentejn u għandhom id-dmir illi jiżguraw l-indipendenza editorjali tal-entità. Ħarsu xejna dan ir-ritratt. Emek qed taraw x'kienu qed ixandru l-istazzjonijiet ta' televiżjonijiet Spanjoli fi 26 ta' Lulju 2017 fil-ħodu. Kif qed taraw l-istazzjonijiet kollha apparti it tv 1 e eh, u rew li l-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy illi tela jixed fil-qorti f'każ ta' korruzzjoni fil-Partit Popolari, il-partit tiegħu. TVE edha ta' fin-nofs. Dik il-ewwel darba illi Prim Ministru ehm, matul il-kariga tiegħu issejjaħ bħala xut f'każ il-qorti. Hemmhekk taraw biċ-ċar x'ġara ehm, fuq l-istazzjoni differenti. F'dak l-istess jum il-propaganda interna illi il-partit fil-gvern ehm, kien sviluppa biex jipproteġi d-dera pubblika tiegħu ehm, xandret dawn il dawn l-istampi li qed taraw. Għawek għedin taraw illi eh, kien hemm ġurnalista eh, t istruzzjonijiet biex toħroġ ċertu storja. Dan eżempju għed eh, juri illi il-senior ehm, management jimanipura l-informazzjoni biex il-gvern jidher sabiħa. Parti minn hekk huma anka neħew ċertu professjonisti u poġġew ġurnalisti oħrajn minn flokom poġġew ġurnalisti iżjed obbedjenti, ġurnalisti li ma, ma jirrispettawx il-kriterji ta' professjonalità u indipendenza ta' dawk li kunu tneħħew. Imbagħad fit-28 ta' Novembru 2014 dik kienet ġurnata ta' resistenza. Dakinar il-nies poġġew bil-qeda u dim il-bibin tal-uffiċju tal-uffiċju ta' senior management biex jiprotestaw b'mod siket. Din kienet l-ewwel minn ħafna protesti mill-istaff tal-ITVE. Per eżempju, erbatijiem qabel l-elezzjoni ġenerali ta' ġunju 2016, ħareġ video ta' membru fil-gvern. E, dawn il-videos illi xandru l-gazzetti u l-istazzjoniet ta' televizjoniet kollha juri il-gvern tal-intern ta' dik il-ħabta Jorge Fernandez Diaz illi kien qiegħed jitkellem ras imbras mal-kap tal-uffiċċju għal kontra l-frodi fi Katalunja u bejnietom kien qed jikkonfoffaw kif jinkriminaw il-mexxejja separatisti. Din il dan il-video ix-xandar f'ħafna stazzjonijiet eh, f'TVE. Imma le, le biex nkun iżed preċiża, eh, dan li rajtu xandar fil bulletin tal-ħbarijiet ta' Lados imma xandar ħafna wara nofs il-lejl. U hemmhekk qed taraw stampa tal-protesti li kien hemm dakinhar. Eżempju ieħor biex nagħlaq it-talk shows. Fil-ġimgħat qabel l-ewwel ta' Ottubru, il-data li kienet ġiddeċiża referendum ta' indipendenza fil-Katalunja, il-mexxejja il-kelima favur l-indipendenza rari Eh, ġew mistidna biex jipparteċipaw f'dawn it-talk shows, veru li r-referendum kien illegali, maħna bħala televiżjoni pubblika għandna l-obbligu illi eh, nuru il-pluralizmu fis-soċjetà tagħna. Kemm l-argumenti favur u anke l-argumenti kontra referendum, imma dak il-pluralizmu ma kienx hemm. Dakinhar stess tar-referendum ma kienx hemm programm speċjali biex ixandar eh, l-aħbarijiet dwar ir referendum fuq TV1 e Anka fil-chat shows, il-pożizzjoni tal-gvern tingħata tajzet prominenza mill-pożizzjoni tal-partijiet f'oppożizzjoni u għawek dan il-pie chart li għedin taraw turu il-turi il-perċentwali ta' ta' kemm ġim xandar dan l-avveniment fuq l-aħbarijiet. Fit-8 ta' Marzu kienem l-ewwel strajk feminist fl-istorja ta' Spanja. Aħna nakkużaw il-manager, senior management li mhuwiex konformi mal-liġi Spanjoli Ewropea. Il-Karta ta' Dritti Fundamentali tajt l-Unjoni Ewropea l-Istati membri għandhom jirrispettaw il-prinċipji ta' oġġettività, pluralità u imparzjalità. U anka l-liġi Spanjola, imma l-RTVE hija jikser il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea, id-dritt ta' informazzjoni li għandhom iċ-ċittadini id-dritt li l-mezzi ta' xandir ikunu ħielsa, Minajr ġurnalizmu liberu memx demokrazija dan kollha nafuħ. Imma hija ħaġa verament ta' diqa li aħna rridu niġu hawnhekk biex dan nirrepetuh. Kif qed taraw jiena libsa l-iswed u anke l-kollegi tiegħi. U dan huwa mod ieħor kif aħna qegħdin nipprotestaw kontra dak li qed jiġri fl-RTVE. Aħna dan nagħmluh kull ta' ġimgħa, mhux kollha kemm aħna mal-maġġoranza tagħna, kemm dawk li jidru qudiem il-kamera u dawk li jkunu anke warajha. Issa biex nagħlaq xed nitolbu minnkom. Sinjuri, inaqdu magħna fil-ġlieda tagħna ta' kuljum fiċ-ċentru tal-aħbarijiet jekk ġobkom jitolbu lill gvern Spanjol biex jiżgura li dawk li huma ehm, dawk li għandhom ir-responsabilità jiżguraw li l-ITV jirrispetta l-liġi Ewropea u Spanjola u l-ITV għanna nagħtuh l-ura li ċittadini li huma l-veru sidin ta', televiżjoni televizjoni pubblika u għallura insemmilkom u nirringrazzjakom permezz ta' din l-idea illi ħataraw. Not the, the press was to serve the governed, not the governors. Before I finish, we want to say... Qabel nagħlaq. Xtaqt nirringrazzja li dawk l-istituzzjonijiet u l-gruppi kolla illi eh, appoġġaw it-talba tal-Kunsill tal-Aħbarijiet. Il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalisti, Reporters Without Borders, assoċjazzjoni differenti ta' ġurnalisti kif ukoll il-Moviment tan-nisa tal-RTVE. Grazzi ħafna. Little bit over time. Grazzi, inti qbist ftit il-ħin, tajnikom 5 minuti u għamilt 7 minuti. U dan ma jfissirx illi il-kollegi jistaw jieċedu il-, -il il-ħin li għandhom. Inti kont il-petizzjonanta u jiena ma xtaqx ninterrompi qabel ma tikkonkludi. Però ma jfissirx il-kollegi issa jistgħu jitkellmu. So, now I'm happy to to give the floor. Well, we Mela, aħna suppost il ehm, kollegi mill-art ehm, TV ma u mish ġew misidna ma maċċetax l-istatina tagħna batu dokument li segretarjat li oħxow wis biex nqasmuh il kulħadd imma tistgħu ssibuh fuq ipet jiġu iżda tidħlu u taqrawh ehm, b'mod elettroniku. Tistgħu wkoll titolbu l-għatnuna segretarjat jekk ikun hemm bżonn. Imma fin-nuqqas tagħhom jiena Nista' di kelma li rappreżentant tal-Kummissjoni Sinjur Filipek. Grazzi, Signor President. Grazie tal-istudentu l-Kummissjoni sabiex tikkumenta fuq il-petizzjoni. fil l-osservazzjonijiet tagħna. Biex nagħtu wkoll qafas legali għal petizzjoni l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi illi l-pluralizmu huwa importanti għad teħita deċizjoniet fil-soċetajiet demokratiċi jirrikonoxxu wkoll illi xandar pubbliċi għandhom jaċċertaw da pluralizmu. Il-Kommissjoni jissegwi l-iżviluppi fuq il-pluralizmu u xandir fl-istati membri kollha meqrib. Imma, is-setat tal-Kommissjoni li teġixxi f'dan il-qasam huma limitati immens fuq il-protokoll tal-Amsterdam numru 29 jirrikonoxxu l-importanza ta' servizzi ta' xandir ta' servizz pubbliku ma jalloka l-kompetenza lill istati membri sabiex jiddefinixxu l-ambitu, finanzjament, eccetera il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li referet għalija il-petizzjonant f'artiklu 11 tajt li l-pluralizmu tal-mezzi tax-xandir huwa dritt fundamentali flimkien mal libertà tal-espressjoni tal-istampa ma u dan punt kritiku karta jindirizzata l-istati membri biss meta ikkun qed jimplementaw liġi Ewropea u dan huwa l-punt kritiku fisser il-Kummissjoni tista' intervjeni biss bħala azzjoni ta' ksur meta jkun hemm il leġiżlazzjoni Ewropea eh, li qed tiġi minata għandna kompetenza biss illi nieħdu azzjoni f'każijiet speċifiċi fejn jkun hemm rabta mal-liġi Ewropea u bażi ta' petizzjoni ma hemm l-ebda bażi biex il-Kummissjoni tieħu azzjoni fil-qasam sfortunatament minkejja il-klim eh, li kommovewna minant il-petizzjonant tal-lum. Kif tafu d-direttiva tas servizzi medjatiċi audiovisivi palissa qed tiġi riveduta b'bażi tal-proposta li għamlet il-Kummissjoni f'Mejju 2016 u l-proposta tal kummissjoni tinkludi dispożizzjonijiet ġodda li jirrikjedu li l-Istati membri jaċċertaw l-indipendenza ta' awtoritajiet regolatorji għal servizzi audiovisivi inkluż televiżjonijiet. Riċentement l-istituzzjonijiet qablu bejnietom fuq ħafna mill-elementi tal-ABMSD, speċjalment dak li għandu xaqsam ma' indipendenza ġifiri din l-ABMSD u rekwiziti fuq il- rekwiziti regolatorji qed jagħmlu progress u ġara darba daw jiġu implementati mill-Istati membri nittama li jkollhom effetti pożittivi, però ma naħsibx biex nerġa' nirrepeti illi jeżistu eh, jeżisti lok hawnhekk għall-Kummissjoni biex tintervjeni u tobbliga b'xi mod illi il-Gvern Spanjoli aċċerta illi il-Televizjoni tal-Istat timxi kif jixtiequ mela miraklu il-kumitat kollu sar kumitat Spanjol prattikament, miraklu, b'xeċezzjoni jew tnejn. Mela, il-Sinjura Cabezon Ruiz mbagħad issa ħankun stretta ħafna fuq il-ħin ġex minuti massimo. Grazzi Cecilia. Ja, l-aħħar il-mamma ma importax. Issa, Ovvjament ir-rikonoxximent minna ħattijaj tal-rappreżentanti tal-Divizjoni Spanjola illi eh, ġew illum li ħaġa diffiċli. E ħaġa li ma bdietx issa, imma li bdiet permessa waħda mill-ġiet importanti ta' żmien fl-avvanzi ta' drittijiet tal- Eh, ċittadini Spanjoli saħt il-gvern Zapatero l-aħħar darba li kellna il-libertà tal-espressjoni ħaġa illi illum qed nirġgħu nippruvaw eh, nigżbu issa sitwazzjoni li qegħdin ngħixuha fi Spanja mhix Ispanja reali għal Ispanja li jrid il-Pepe għaliex aħna f'daw is-snin kollha ta' demokrazija għamilna ħafna passi l-qoddim imma xorta aħna Spanja anti-demokratika. Għaxan kidan, per eżempju, kanna liġi mardasa li għamel il-PP u il-anki il-nuqqas tal- possibilità ta' ċess ta' ċittadinanza għal ġustizzja ġifiri dejjem qed ikollna tnaqir mid-drittijiet tagħna u dan kollu ġej minħabba illi hemm din ix-xewqa kbira ta' kontroll tal-mezzi tax-xandir tal- ta' servizzi medjatiċi u jiena naħseb li dan qed jikser dritt fundamentali għax id-demokrazija fl-aħħar mill-aħħar Eh, eh, kajja li l-Kommissjoni mandiex kompetenza l-gravità ta' l-affarijiet li qed isiru, irridu nkunu nagħmlu xi ħaġa, irridu nkunu kapaċi għal inqas nibatu ittra li gvern ta' Spanja s-Senatu ngħidulhom milli rridu eh, nindirizzaw din il-ħaġa. U trid tkun xi ħaġa illi jappoġġa il-membri kollha tal-Parlament Ewropew għax ħadd żgur ma jista' jgħid illi kun favur dana il- il-fat li għat noħonqu il-ċittadini spanjoli Anħela, ufsina il tajjeb Mela, nirringrazzja l-petizzjonanti tal-koraċ tagħhom illi ġew hawnhekk illum u mhux biss billi qegħdin jgħidu biċ-ċensura u l-manipolazzjoni manki tal-jum qegħdin iridu jħarsu model pubbliku ir-radju Spanjol u televizjoni Spanjali illi suppost għandha tigarantixxi li aħna ċittadini li qegħdin inħallsu għalija fil-fatt qed għet nirċivu xi ħaġa li t r-realtà l-fatti, ħaġa li mhux qed issir. Illum smajna b'xi każijiet illi juru daqsxejn is-sitwazzjoni ta' illi li teżisti. U Eh, s-sena protezzjoni ħaddiema wkoll li hemm dana beda fil-fatt meta il-tela fil-gvern il-Partit Popolari f-2011 u dejjem kien hemm ċertu manipulazzjoni fl-informazzjoni illi t-xandar u issa l smajna jider l-affarijiet marru għallar mill-2011 tant li l-lum il-ġurnata għadin dim il-Parlament Ewropew biex niddiskuta din il-kwestjoni. Jekk iġifiri Spanja x'qed id-dritt tal-Unjoni u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Jien naħseb illi l liġi tar-radju tat televizjoni tal-2006 mhux qed tiġi rispettata, mhux qegħdin mhux qiegħda tingħata informazzjoni oġġettiva u qed jonħoq il-libertà ta' espressjoni u dritt demokratiku. Pluralità tal-istat qegħdin qegħdin f'sitwazzjoni ta' diżinformazzjoni u ta' informazzjoni parzjali u mingħajr ebda minnajr ebda għamur propju ġurnalistiku u nasab illi dan huwa bis sintomu tal-problema però il-problema tinsab fil-modell il-modell ta' televizjoni li għanna televizjoni pubblika imma kif qed nifhimha jien għandha tkun ija governamental li ma mhux statali u din il-problema ħseb aħna ħafna nixtiequ li jkollna mudell pereżempju bħal tal-BBC jew bħal televiżjoni eh, tal-Istat tal-Ġermanja. Għax dan ħares id-drittijiet ta' ċittadini kollha ta' Spanja li qegħdin fl ħam mill-aħħar ħalsu għalija. Grazzi, grazzi Signora Mirandas. Muchas gracias, Presidenta. Grazzi ħafna, President il-Partit Popolari li bħalissa qiegħed fi gvern u li l-fatt eh, u bi bid-deputati kollha tiegħu jimmanipola, jiċċensura u eh, qasja fjistħi u kapaċi isikket lil min joġġezzjonah lil dawk kollha li protestaw kontrih kull nhar ta' ġimgħa billi jilbsu l-iswed, l-iswed huwa l-kulur tal-luttu, huwa kulur tad diqa u għal-kulur koll tal-manipolazzjoni, tal-oskurità, ta' żminijiet imdalma, ta' żminijiet ta' ċensura. Il-libertà tal-mezzi ta' xandir huwa element ċentrali fid-demokrazija, huwa element ewlieni tal-libertà tal-espressjoni. Il-libertà fi Spanja bħalissa hija medda minħabba fin-nuqqas tal-libertà tal-espressjoni minħabba fir-repressjoni li hemm permezz tal-mezzi ta' xandir kif għandna kif rajna fl-istampi il rajna ftit ilu. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-petizzjonanti tal-kuraġġ li kellhom biex ġew hawnhekk għaliex dan kuraġġ li qed juri isarra e, e, f'ċertu riperkussjonijiet fuq il posta tax-xogħol tagħhom, forsi daw ħajitpoġġew jaħdmu f'postijiet differenti. U e, dan ma affarijiet li jisaħħu fit-territorju kollha ta' Spanja, Madrid, Galizja, eċetra. Il-libertà tal-mezzi tax xandir huma kolonna ewlenija l-Kummissjoni kif tista' tgħid li ma tistax tobbliga l-Televiżjoni Spanjola biex tirrispetta l-pluralità qed tajdu ġifiri fi klim ieħor li l-televizjoni Spanjola ma tirrispettax il-pluralità. Għadna kif fil-fatt adottajna eh, eh, leġislazzjoni li tirrigwarda l-istazzjonijiet pubbliċi, il-każ ta' TVI e huwa każ Ewropew. U għalek il-Kommissjoni Ewropea trid tinvolvi ruħa trid tagħti l-opinjoni tagħha x'inkella aħna x'qed nagħmlu hawnhekk jekk mhux biex niddefendu drittijiet u libertajiet ta' ċittadini. nuqqas ta' indipendenza ta' dan l-istazzjon televiżiv, stazzjoni li aħna nħallsu minn botna u stazzjoni li eh, sarlu ħafna anka tnaqis fil-budget tiegħu eh, il-pozizjoni tal-grupp tiegħi huwa li l-petizzjoni tinżamm miftuħa li nibatu ittra l awtoritajiet Spanjoli u morru saħan sitra lil in li nippruvaw nibatu missjoni ad hoc qabel ma jintemm il-mandat biex immorru u niltaqaw mal konsell Amministrattiv ta' TVI e li ma ma xtaqx iġi għawek illum. Grazzi ħafna, Rosa Staras. Grazzi President, xħasra, xħasra illi dan il-Komitat tal-Petizzjonijiet li qiegħed hemmhekk biex jaqdi il petizzjonanti qed jintuża biex eh, tiġi miġġiel dal ġlida tal-elezzjoni ġenerali li ħajkun hemm dal-waqt. Xħasra illi hawnhekk qed diskutu fl-aħħar kwistjoni politika il-delegazzjoni minn TVE talbet illi tiġi. Imma eh, kien ser ikollhom allokat żewġ minuti biss u b'żewġ minuti biss preferew ma jiġux minn flok batu dokumenti illi inti tista' taqra Sinjura Miranda. Għaliex dejjem tajjeb billi tisma' żewġ teqniepen jiena smajt iż-żewġ tiqnipen, smajt lil petizzjonanti u iltqajt ukoll ma' Carmen Sastre u ma' diretturi ta' televiżjoni ma' ta' ta' TVE. Carmen Sastre ila 40 sena tmexxi il-bulettini tal-aħbarijiet u kienet maħtura fil-pożizzjoni tagħha minn gvern soċjalist u hija persuna rispettata ħafna. TVE eh, isirula ħafna kontrolli, hija kontrollata mill-Kongress mill-Parlament Spanjol u fil-fatt din id-diskussjoni suppost hemmhekk qed nagħmluha. Kull xar il-President, iċ-ċer ta' TVI e fil-fatt jagħti rendi kont. Hija kontabli wkoll quddiem il-Gvern. TVI e huwa kontabli quddiem il-Bord Elettorali. Hija kontabli quddiem eh, l-entità li tieħu ħsieb is-suq li huwa li għal entità kompetenti. Taf li dik l entita li qed insemmi twaqfet fl-2013 l-istazzjonijiet spanjoli jirrispettaw il-pluralizmu fid-dettalji kollha din hija xi ħaġa li għalita l-awtorità li tirregola s-suq u il-kompetizzjoni. Il-bulettini tal-aħbarijiet ta' TV e huma l-iżjed li huma segwiti fi Spanja f'dan l-aħħar 18 xhur l-iżjed li segwewhom in-nies. U nixtieq ngħidlek ukoll li dawn il-bulettini rebħu saħansitra premijiet, premijiet mill-Akkademja ta' TVE, Akkademja illi tirrappreżenta iżjed minn 20 elf il-professjonist fi Spanja kollha fl-2017 il-bulettin tal-aħbarijiet eh, rebaħ premju bħala l-aħjar bulettin tal-aħbarijiet u premji eh, oħrajn, premji differenti. il- Bord elettorali tresqula 108 appell d-dima 98 eh, minnhom ma ġewx aċċettati u l-bqija l-oħrajn lebda wieħed minnhom ma kienu dwar nuqqas ta' pluralità. Dan l-istazzjon huwa l-iżjed li jħad dan il-pluralizmu, l-iżjed li għandu ġurnalisti eh, ta' kwalità kif eh, miktub fil-dokumenti. U mill-informazzjoni li għandi jiena, Iva, ħanta għan nisbitċa, Sinjura President, Raħoj, meta fi 26 ta' Lulju tela jiexet il-qorti, dakin imxandar fil-stazzjon La Uno fla DOS, u għal daqstan ta' ma' stazzjonijiet li huma kredibli huma prestiġjużi u eh, intem billi nsemmi rapport Barlovento minn eh, entità esterna illi wkoll qalet li l-bulettini tal-aħbarijiet ta' TV huma l-iżjed eh, kompluti u għalhekk jiena u għawek il-kellima tiġi interrotta mill-President. Jina ma napoġġax litra li baħsibkom tibatu kod nishtiq kiku illi skont artiklu 8 tistidnu kol rappresentanti tal-gvern u il- il- il-president għat interrompi il-kellima u impossibli t-interpreta il-messagġ jina nishtiq. Luckily, I took off my headphones. Jina neħejt il-headphones tajt il-president għalix il-mikrofonu ma nistax naqtaw minn hawnhekk. Kiku stajt naqtaw, kon naqtaw. Imma. L-unika mod kif taffetwani li li huwa jekk jina xin nisima jekk neħu l-headphones ma tkunux imbagħad tistaw tibqaw tisimaw. Inti ħadd il-kelma li żjed minn żewġ minuti li huwa ħafna iżjed milli konti titola talih. Beatriz, grazzi President. Irmija għala mela jiena Għanżomma regoli zaħtuna kif nasib għamlu bżon nagħmlu. mod ġenerali nirringrazzja l-petizjonari ta' xoll li għamlu nishtiq nfakkar għonek li fi pajzi kollha Ewropej hemm televizjoni statali illi għanda taqdi servizz pubbliku u televizjonijiet kollha fl-Ewropa għandhom l-istess sfidi kejja illi organizzati b'mod differenti imma l-indipendenza, settur l-influenza politika edha teffetwa iżjed li televizjoni sa' Spanja. Il-pluralità hija importanti f'demokrazija, ċittadini kollha u anke għalina il-leġislaturi għandha tħassibna jekk dan ma jkunx il-każ fi Spanja dan il-kunċett dan il-qafas japplika wkoll għal kanali awtonomi li ħafna minnhom qegħdin ukoll ehm, jaqdu u jsemmaw biss il-qampina tal-gvernijiet illi ehm, isostnuhom. Um, l-oġġettività, l-imparzjalità, il-verità, il-rispett tal-pluralizmu għandu ikunu affarijiet li bħat jippretendi mill-televizjoni statali. Dan għandhom ikun dan ikun servizz għaffat istituzzjonali illi per esempio, t-TV3 huma u koll għadin jgħaddu mill-istess situazzjoni, aħna naħseb li hemm bżonn ta' soċjetà illi teżiġi ċertu rigorożità ma nistgħux nippermettu illi kulħadd jagħmel li jridu maħna l-politiċi qegħdin hemmhekk biex jaqdu u jgħinu lis-soċjetà. Nina kontenta li l-Kummissjoni semmiet dwar ċaqli rapidu issa fuq revizjoni tad direttiva u li fl-aħħar jinaxxinna li nażiġu din l-indipendenza li hemm bżonn għax ovvja li dina qed tkun imdaħla fid-direttiva Ewropea u l-qafas Ewropew irid ikun għallin inqas prof dil bazi jina nistaqi li din petizzjoni tibqa miftuħa xan qegħdin niftħu aspett ġdid fejn l-Ewropa titlob li din id-direttiva wkoll eh, tkun rispettata jistgħu jkun hemm ċertu rekwiżiti li jdu jimxu magħhom. Grazzi ħafna. Signora Jusu. Grazzi ħafna, Signora President, fil-qosor minna ħatija għaliex eh, kollega tiegħi Rosa Storska ġat dwar da kollu li e, fil-fatt hemm bżonn jintqalu biex niċċaraw din is-sitwazzjoni din hija kampanja illi jagħmlu ċertu defamazzjoni fi żmien l-elezzjonijiet. Jiena mm, kassija la manġa fejna fil-liħ hemm kontroll politiku nuqqas ta' pluralizmu. Issa, Jina nistedinkom li taraw daqxej dokument li batit televizjoni spanjola bid-data importanti ħafna. Għawem, rajna erba stampi barra mill-kontest. ħadnijom bla kontesta xejn, da ma jfisser xejn. Per eżempju, għat jiskelmu dwar nuqqas ta' pluralizmu manipolazzjoni. Għalija nuqqas ta' pluralizmu manipolazzjoni, għal kemm il-petizzjoni kif ukoll rappresentanta partit Soċjalista kellhom il-televizjoni Spanjola u jiena qatt ma kelli il-mikrofon tat televizjoni Spanjola fis snin kollha li ili hawnhekk naħseb li dana kollu tiġa jgħid biżejjed. Fine. Mr. Weigel. Is-sur Weigel. Grazie ħafna. Jena Eh, ser intellef mill-impressjoni li għaw li dan id-dibattitu għabej Spanjoli biss. Xtaqt najti li l-Slovenja mhuwiex xi mudell eżemplari ta' imġiba demokratika fejn nidħlu l-mezzi ta' xandir, imma ħnanna televiżjoni pubblika. U il-karatteristika ewlenija ta' televiżjoni pubblika hija illi għandha tkun stretta ħafna u kritika ħafna eh, dwar il-gvern Iġveri, huma jikkontrollaw il-televizjoni pubblika tal-gvern u naħseb li hekk għandu jkun, kullimkien. Jiena eh, xtaqt infaħħar lil petizzjonanti li ġewwa hekk illum u għandu l-impressjoni li iva, irrid ikollok kuraġġ biex tiġi hawnhekk. U titkellem fuq xi ħaġa li għalmenu skont l istandards Ewropej għandha tkun id-dmir eh, bażiku tagħna lkoll, jiġifieri illi naraw illi l-mezzi tax-xandir huma bilanċati huma ġusti. u huma plurali. U jiena ħadd l-impressjoni li t-Televiżjoni pubblika Spanjola għandha problema. U iżjed ma nisma, iżjed nikkonvinċi ruħi nista nifhem l-tqanqil li jaw jena għandi kollegi spanjoli kultant ma naqbilx magħhom imma xorta waħda nibqgħu ħbieb. Kien hemm il-każ tal eh, kemm ix-xandar fuq eh, dak li ġara f'Katalunja. Jiena dan segwejtu pjuttost mill-qrib, forsi tafu għalfejn, u jiena skur ċert illi eh, stazzjon pubbliku mandux jitratta problema daqstant komplessa bil-mod kif għamel, ma jistax jittikketta naħa waħda bħala eh, kriminali. Eh, Sempliċement għaliex dawn ma jpoġġawx miżuri bħala li jitpoġġew il-ħabs eh, rappreżentanti ta' reġun partikolari fi Spanja. Allura ħan għafawek, nirigrazzjakom tal-li għed l-attenzjoni għal din il-problema u jina naħseb illi għawek mux għed nitkelmu bis fuq x'tista' tagħmel il-Kummissjoni, għed nitkelmu fuq x'nistgħu nagħmlu aħna x'tista' tagħmel l-opinjoni pubblika madwar l-Ewropa u mod speċjali fi Spanja nfusa. Grazzi. <clears throat> Grazzi ħafna. Għandi lista twila ħafna ta' kellima, issa beħsibni nagħti l-kelma l-ewwel il-membri tal-Kumitat u mbagħad li dawk li mhumiex membri tal-Kumitat imma li huma membri tal-Parlament. Ħanattilkom il-kelma kollha imma irrid nimxi b'daqsxejn ordni. L-ewwel jieħdu l-kelma l-membri ta' dan il-Kumitat. We now have Mrs. Mr. Terry Cabras. Allura issa nisimgħu Mr. Terry Cabras. Grazzi, President. che la amiga Rosa con spirito kemmu ħaġa sabiħa illi Rosa Estaras dan l-ispirtu tagħha provat taqbeż għal Spanja ma ma jnexilix, Miskina. U imbat eh, hemm oħrajn qed jippruvaw jattakkaw eh, stazzjonijiet televiżivi oħrajn x'ħasra. Il-Kummissjoni attakkat qalet li aħna eh, naġi biss meta jkun hemm fin-nofs il-liġi Ewropea. Mela, għawaj kanna ċertu fatti, fatti konvinċenti illi qed jiprezenta għomna ħaddiema tal-istess stazzjon. U issa jiena li xtaqt kritika u speċjalment il-Kummissjoni. Jiena jittispjaċini ħafna illi il-Kummissjoni qed eh, tħalli l ċittadini u l ħaddiema ta' TVE bla protezzjoni ta' xejn. Jittispjaċini verament illi eh, ta' dan kollu u eh, Għalek nitlob li għalmenu dan il-komitat l-inqas li jista' jagħmel huwa li jżomm il-petizzjoni miftuħa. Grazzi ħafna Sur Nart. Grazzi ħafna Sinjura President. Il-televizjoni pubblika tkun televizjoni ta' kulħadd u mhux it-televizjoni tal-gvern u fi Spanja fi Spanja kollha, it-televizjoni pubblika hija t-televizjoni privata tal-gvern ta' kull awtorità lokali f'kull reġjun. Jiena Eh, eh, nixtieq kull il-problema hija biss tat-televiżjoni Spanjola ma l-verità hija li hija problema ta' televiżjonijiet kollha. Jiena naħseb illi metru huwa mitt ċentimetru f'kurazzjoni li tieħdu. U nittama illi din is sensitività li għandhom is-separatistika tal-għani juruwa wkoll meta 50 jiem oħra nitkellmu fuq eh, televizjoni tres. tress illi direttur ta' dan l-istazzjon huwa separatist illi għandu dritt għall-idejat tiegħu imma għandu dmir illi jżom televiżjoni imparzjali. Huwa skandlu illi eh, Anzi, jiena kont ġurnalista l-40 sena u dak li qed jgħid il-komitat involut huwa veru, imma din hija xi ħaġa qed tiġi applikata lit televiżjonijiet kollha. Din mhux problema tal-Partit Popolari u l-Partit Soċjalist, ma tistax inti taqbad stazzjon pubbliku u e, iddawlu kif trid inti skont l-interessi politiċi tiegħek ma tistax e, tattakka t-televiżjoni TVE u fl-istess ħin tiddefendi TV3 ta' Katalunja. Jiena Eh, naqbel ma' din il-petizzjoni li għedres u l-ħaddiema ta' TVE u nittamaw illi napplikaw l-istess livell ta' etika meta nitkellmu fuq TV eh, TV3 illi huwa verament skandlu. Grazzi ħafna sur Mitrofanus. Grazzi. Jina qed nirrappreżenta minoranza nazzjonali fil-Latvija u nista' ngħid illi il-kollegi tiegħi u il-mexxejja tal-partit tiegħi ma ġewx mistiedna eh, ma kienux mistiedna fuq l-istazzjon nazzjonali għal 20 ta' snin sħaħ. Ma natajniex l-opportunità li nindirizzaw lill-ċittadini permezz tat-televiżjoni fil-lingwa tagħna għaliex il-pożizzjoni tagħna kienet kontra tal-mexxej. Issa Eh, forsi dinja xaġa relatata mal-fazi demokratika li wasalna fija aħna. Imma ħna qed nippruvaw nelbu din is-sitwazzjoni billi nużaw il-social media u l-internet. Però qed nindunaw issa li hemm l-istess problema anke fi Spanja. U forsi il-problema hija iżjed radikali. Il-fatt li wieħed mhux qed emmin eh, mhux qed jingħata l-opportunità li jindirizza lill votanti Issa xanna namlu naħseb illi l-petizzjoni għandha tinżam miftuħa u forsi jkun raġonevoli wkoll illi nitolbu lill kummissjoni tinvestiga x'inhija is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Tinvestiga daqsxejn min għandu dritt eh, juża il-radio u televiżjoni pubblika. Jekk niġbru ftit informazzjoni, forsi mbagħad nisa nerġa' lura din id-diskussjoni fi ftit żmien ieħor. Kezza ħafna, issa xtaqt informakom illi dan ismiħ, dan diskussjoni, din diskussjoni fuq din il-petizjoni konkretament, mux fuq il-televizjoni iżjed eh, ma ġenerali. Sullo Lopez Aguilar. Lo zon minuto fi que... Da zoċ minuti li għandi xtaqt nejt la taffariet, la għanet il-libertà ta' espressjoni u pluralizmu fil-mezzi ta' xindi pubbliċi u għadrit kostituzzjonali fl-Spanja artiklu 20 huwa gravi li l-lum għadin niddiskutu diskutu fuq ksur ta' dan id-dritt mit televizjoni Spanjola, imma fuq kollox id-dritt u Ewropew, l-artiklu 7 tal-Karta tal-Dritt Fundamentali Ewropew, aħna qed niska fuq il-pluralizmu informattiv, riżoluzzjonijiet u rapporti u jiena nappoġġa li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u jiena dispożizzjoni illi Anke meta jkollna rapporti fuq il pluralizmi u l-informazzjoni fl-Unjoni Ewropea li jieħu ħsibhom il-Kumitat Libe inqajjem il-punt. Issa ħaġa li xtaqt nisħaq ir-rappreżentanti illi resqu il dan il-każ qudiemna ma tistax tgħid li huma abbinat imma xi partit jew ieħor huma professjonisti kunsil tal-informazzjoni ta' fil-qasam tal-mezzi ta' xandir li propju din il-liġi li semmejt fi Spanja si regola ġifi dan huwa każ illi kien argumentat u rewna manipolazzjoni sistematika li qed issir mill-gvern f'dawn is-servizzi ta' l-informazzjoni. U fi Spanja aħem gradi differenti ta' l-istess ħaġa f'kanali differenti ġifiri il-pluralizmu kien ħafna aħjar qabel mill-li wissa. Meta per eżempju fl-2006 daħlet il-liġi illi il-Partit Popolari irtira immedjatament. Ħad laqt mġat fis-ser ta' Spanja u il-modell pubbliku ta' li u kien propju issa illi ma nistax nitkellmu fuq din l-inqablu eh, televizjoni Spanjola mal-BBC, per eżempju, aħna l partit Soċjalista ħan appoġġaw bisħieħ din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Aħna ix-xogħol li tam li ta' televizjoni simi professjonisti, professjonisti illi l-istess mikrofonu li għanda signor Capisson għamla qed isemmu lil dawn eh, eh, dan mikrofonu ġifiri qiegħed eh, tieħed minn dawn it-tnejn min-nies, ġifieri dan li qegħdin naraw hawnhekk għandek din il-kampanja ta' prestiġġju b'finijiet politiċi bidla ftur innovazzjoni mill-Kunsill l-amministrazzjoni ta' Divizjoni Spagnola u kif qalet is-Sinjura Cabezon illi l-elezzjonijiet huma qrib. Iġifiri eħe l-demokrazija hija li nara Kan il-pubbliku hawnhekk illi kif rajna l-aħħar darba pereżempju s-sussidji tal-farmaceutiċi eh, li ma jidrux fuq it-televiżjoni jew li ehm, l-iskandlu kbir li rat ta' korruzzjoni il qatt rat ehm, Spanja illi ma jidirx fit-televizjoni ta' l-Andalusija. Il-televizjoni pubblika Spanjoli hija kontrollata mill-Parlament Spanjolu l-oppożizzjoni il-mistoqsijiet ġew ġew imwieġba b'tali mod dokumenti u jekk inti hemm dokumenti u jekk hemm datas illi u dejta li huma simili bħal dak li taw lilna hawnhekk li batwa hawnhekk għatina dokument kbir. Aha, mhux bil-forza li xem ħafna kritika u titqot twiġibhom waħda waħda mux li kien dawek in-nies illi ħajvotaw fuq din il-kwistjoni hawnhekk f'dan il-kumitat jaqrawhom waħda waħda dawn it-tweġibiet imma l-verità illi mhux ħajġru dana hija kwistjoni politika hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar. Cecilia, Thank you very much. Una kwestjon di ordin. Okay. Min jitkellem? Uh, point of order? Jiena naħseb illi f'dan il-kumitat qatt ma ġara illi nolqsu mir-rispett lil petizzjonanti. U għawek qed isemmi dil-biċċa xorta tal-mikrofonu. Jiena eh, lanqas ma kelli mikrofonu imma xorta waħda qegħdin eh, jirrekordjawni hawn qed jiffilmjawni u għalhekk ma naħsibx illi huwa sew illi tajt xi ħaġa li hija gidba mhix vera. Qegħdin jiffilmjawha eżattament bħalma ffilmjaw il-Sinjura eh, Estaras u l-oħrajn. Ġifieri jekk joġbok,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 li tridu tagħmlu huwa titolbu l-kelma, nagħtikom il-kelma jiena u mbagħad titkellmu. Mhux taqbdu u taqbżu fin-nofs mingħajr ma nkun tajtkom il-kelma. Dik e, din hija il-proċedura normali fi kwalunkwe kumitat. Is-Sinjur eh, Marinjo Pinto. Grazzi ħafna, President. Għawek mawx interpretazzjoni bil-Portugiż, jina Portugiż, u ħan itkellem fil-lingwa mhux uffiċjali imma fil-lingwa <laughs> komuni ħafna eh, fil-Penisola Amerika, fil bil-Portunjol, nittama illi l-interpreti jirnexxilhom eh, jinterpretaw sewa. Jina illum qiegħed hawnhekk bħala Portugiż għall-istess raġunijiet li għalihom fil-Portugal jiena nappoġġa l-menti eh, tal-ġurnalisti Portugiżi meta dawn jikkritikaw eh, l-entitajiet ta' informazzjoni pubbliċi u jakkużawhom b'nuqqas ta' pluralizmu. Jiena qiegħed hawnhekk għaliex meta jkollok professjonisti, ġurnalisti illi jgħidu illi mhux qed ikun rispettat il-pluralizmu eh, fi stazzjon pubbliku, Il-problema mhijiex ta' ġurnaliżmu, il-problema hija waħda demokratika, il-problema hija tal-Unjoni Ewropea u jiena Ewropew. U għalhekk niġġielet favur il-libertà tal-mezzi ta' xandir fl-Unjoni Ewropea kollha. Sejna ma nafx jekk jekk hix verità jew le, dan il-kumitat irid jinvestiga ftit. Għaliex il-libertà tal-mezzi ta' xandir hija kondizjoni essenzjali tad-demokrazija. M'hemmx demokrazija mingħajr libertà tal-mezzi ta' xandir, mingħajr pluralizmu, mingħajr Eh, rispett lejn il-pluralizmu ta' opinjonijiet. U jira, mux jgħat għawek biex nappoġġa il-drittijiet tal-ġurnalisti, il drittijiet tal-ġurnalisti mumiex drittijiet tagħhom għax huma ġurnalisti huma drittijiet demokratiċi huma drittijiet li jeżistu fi kwalunkwe soċjetà li tirrispetta l-pluralità. U jina lek ġejta wek biex nappoġġa lil dawn il-ġurnalisti u biex nitlob illi l-Parlament jagħmel investigazzjoni li hemm bżonn biex jara jekk dan li qed jintqalu wiex veru jew le. U jekk huwa veru, dan il-kumitat għandu kompetenza biex intervjeni bħalma intervjena f'pajjiżi oħrajn. Jekk il-kumitat jaħsel idej u jgħid illi ma jridx, Għadzi, jekk il-Komissjoni taħsel idea u tajtu ma tiġ, il-Parlament minnaħal l-oħra għandu kompetenza, grazzi. Grazzi, Sur eh, Benito. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Grazzi, Signor President, tal-li għaddejtinna l-kelma l-darbohra f'dan il-Komitat tal-Petizzjonijiet, nishtaqt nagħti l-appoġġ minn Podemos għal petizzjonanti illi huwa il-bot ħafna minn dak jina il-bot ħafna minn dak li qalet il-Kummissjoni, Kummissjoni li qed tagħmel qed tipprova qed nippruvaw aħna nigarantixxu l-pluralizmu l-indipendenza fil-mezzi ta' komunikazzjoni pubbliċi għalhekk kif qal tajjeb irrappreżentat tal kummissjoni huwa dritt fundamentali u l-Kummissjoni bħala Gwardjan ta' Trattati u Drittijiet Fundamentali naħseb li għandha d-dover li tkun tista' taġixxi. Naħseb li jkun interessanti u dan li xtaqt insassi il-Kummissjoni huwa li ikun hemm rapport bl-informazzjoni li ġabu l-petizzjonanti magħhom hawnhekk u nitolbu spjegazzjonijiet diretti lill gvern Spanjol volja tiġa nistgħu issikom illi probabbli l-Ministru jgħidilkom illi jekk ma joġobkomx aqilbu il-kanal. Ġifiri, aħna fuqa għat nitkelmu għonnek li l-partit popolari ma toġbux il-pluralizmu, ma toġbux il-kritika. Ġifiri, sfortunatament, ħaj, konna niddiskutu l-affarijiet hawnhekk fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet ta' Parlament Ewropew għax intom qegħdin tinsew ħaġa illi kien hemm professjonisti li nataw is-sensja għaliex ma ridux jitfaw ċertu ħabarijiet taħt it-tapit u ma jgħidu xejn dwarhom u tinsewx ukoll l-iskandli li kien hemm anke meta bidel il-gvern u il-professjonisti li ma ridux li jkunu parti minn din iċ-ċensura spiċċaw jew nataw transfer jew inkella nataw essenzja u l itb e huwa servizz pubbliku u għandu jibqa' pubbliku u ta' kwalità u aħna nipretendu allura informazzjoni oġġettiva u mhux nisimgħu l qalpina biss ta' partit politiku wieħed dan il-każ il-gvern. Grazzi ħafna issa kważi ħadna kellima kolna baqalna waħda biss hija u m'għandux dubju li allura ħa iżomm ħin u preċiża. Imma ħan nitkellem bl-Ispanjola, volja minn Ispanjola. Din mhix kwistjoni ta' Spanja biss, imma hawnhekk id-dibattitu kważi kważi qisu dibattitu intern tal-partiti politiċi fi Spanja bejnietom li qed jiġri li qed naraw restrizzjonijiet fil-libertà tal-istampa f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u anki issa qegħdin nitrattaw fil-każ ta' Spanja u Jina nara stramba li l-Kommissjoni qed li nara dina misċa ħaġa li nistan li għandna niddiskutu hawnhekk għaliex fir-realtà aħna qegħdin nitkellmu fuq il-valuri fondamentali tagħna qed nitkellmu fuq dak li tqal hawnhekk li l-libertà tal-istampa hija xi ħaġa fundamentali ta' demokrazija li taħdem tajjeb u aħna bħala deputati għandna l-obbligu allura li nħarsu għalhekk qegħdin hawnhekk mhux biss biex ikollna dibattitu Spanjol jiena inħoss illi huma mhux tabxejn il-petizzjonanti kull nar ta' ġimgħa jilbsu l-iswed fuq l-iskrin jaslu biex jagħmlu dan għax is-sitwazzjoni hija gravi. Aħna għandna nisimgħuhom u għandna nsaqsu għalfejn qed jagħmlu hekk għalfejn waslu saw. jipprotestaw għaliex ma jistawx jaqdu xolom sew u naħseb li din hija ħaġa li għandna noħduha bl-akbar serjetà. Jiena ma nistax nivvota fuq din il-kwistjoni għaliex membri tal-kumitat imma jiena bħal ħafna oħrajn hawnhekk ukoll qed naħseb li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa għaliex eħe għanna nisimgħu il-petizzjonanti u mhux biss id-dibattitu intern ta' Spanja. Thank you very much. And it goes without saying that we are here. Grazie ħafna. Signor Miranda, point of order. Tajjeb. Iva, President, Xtaq namel punta ordni fuq l-attitudni ta' ċertu membri tal-Partit Popolari. Dan qed ngħidu għaliex naħseb illi irid ikun hemm rispett lejn il-petizzjonanti. E, tafu xi jfisser li inti tagħmel il-kampanja elettorali tiegħek, ifisser li inti ma tirrispettax il-petizzjonanti għaliex dan il-sinjuri li qed jiffilmjaw minn TV e ma ġiex mal-petizzjonanti. Ġi għaliex eh, talab lill-membri parlamentari kollha, mill-gruppi kollha li niltaqgħu miegħu. Ġifieri naħseb illi għandna nirrispettaw ftit il-petizzjonant. Għaw eh, u għaw ħafna iżjed eh, affarijiet fin-nofs. Din il tal komitat tixxandar permezz tal-internet mal-Ewropa kollha u li naraw adulti jajtu minnaħa l-oħra eh, b'mod verament mhux ċivilizzat vera ma nkunux qegħdin nuru l-aħjar l-aħjar wiċċ ta' dan tal-istituzzjoni tagħna. Għal dawk illi għajtu. Nixtieq ngħid illi issa spiċċajna il-lista ta' kellima. Tinterrompix il-President. Mela, ħanerġa lura, eh, ħandur fuq il-petizjonanti u niskuża ruħi għandi punt ta' ordni u koll. Punt ta' ordni ħanatik il-kelma tajt il-President. Jekk kienu punt ordni il-kelma dal wat Niskuza ruħi fisem dawk illi ma ġabux ruħom bħala adulti. Skużajt ruħina, memx għalfejt tiskuża ruħkom intom. Issa, punta ordni. Kemm xtaqt ngħid? Fuq il-kelma il rispett il sinja Miranda użat il-kelma manipolazzjoni minnaħa tal-partit politiku tijaj. U għalek ni najdlek rispetta, li xina nilek rispettajtek, u l-komitat u rispettu kol. Leq najtuwa illi dan il-komitat li jina president tijaw muwix eh, xie post fejn iġu għawek biex noqoddu najtu u u kullħat jinterrompi l-xulxin. Forsi dak huma affarijiet li jiġru f'parlamenti oħrajn li ma mhux f'dan il-parlament. Issa, nerġa' ndur fuq il-petizzjonanti u nadilkom il-kelma għal żewġ minuti oħra. Grazzi ħafna, jina Alejandro Caballero, jina il-ċer tal-Kunsill tal-Bullettini tal-Aħbarijiet. Jina kont eh, maħtur mod demokratiku u nirrappreżenta lill-kollegi li jaħdmu mija FTVE, emmek jaħdmu nis illi għedin mal illi għandhom tendenzi politiċi tal-lemin ta' xelluk, ecc. Aħna pala istituzzjoni maħnix eh, maħnix laqta eh, partitarja. Infakkarkom f'dak li ġara f'Diċembru tal-2015, ġifiri kien hemm missjoni eh, mill-Kunsill tal-Sigurtà fl-Ewropa li ħarġet rapport dwar is-sitwazzjoni fi Spanja u kien fih ċertu rekomandazzjonijiet għalet li kienem bżon revizjoni tal-metodu illi bieħ jinħatru dawk li rappresentaw l-entitajiet tal metodu ta' xandir fi Spanja. Għalet illi dan kien meħtieġ biex niprotteġu li radio u televizjoni mill-intħil politiku u biex jiġu garantiti l-standards editoriali. Sentejn u nofs wara il-president tal-TVE għadu l-istess wieħed Fil-5 minuti il-tapret tal-diskorsi li għamlet il-kollega tijaj, ma stajniex xinkopru kollox, imma zguri li jintom kalkom l-okkazjoni li tqalbu il-ħafna dokumenti li batna flimkien mal-petizzjoni. Batnilkom rapporti li aħna nibatu minn żmien għal żmien li l-Kunsill Amministrattiv ta' TVE. Fih eh, najdu li qed jiġru dawn l-affarijiet li hemm nuqqas ta' indipendenza, nuqqas ta' pluralizmu u li m'hemmx eh, neutralità fir-radju u televiżjoni pubblika fi Spanja. Għandi kif takart bil-ħaq f'dan li semmejtu tal-li qed tiffilmjaw tistaw eh, tistaw tagħmlu ilment u aħna ninvestigaw, aħna ninvestigaw kwalunkwe il-ment, ikun ġej minn fejn ikun ġej. Jekk saret xi ħaġa ħażina, aħna niddeċidu nikkundannaw li dik kienet ħaġa ħażina jekk le le. Mela ħan ikkonkludi. Il-maġġoranza l-kbira tal-professjonisti li jaħdmu fil-qasam tal-aħbarijiet li mumiex eh, lata tendenza l-eminija la xellugija, il-maġġoranza tagħhom għandhom eh, vokazzjoni tal-li jaqdu f'dan is-settur iridu nkunu modell ta' pluralizmu għal mezzi kollha ta' xandir pubbliku fi Spanja. Irridu il-ċittadini kollha huma x'inhuma l-opinjonijiet tagħhom Eh, mhux spess seguna fuq it ma jkunu kburin bina u dan eh, u għaliex aħna qegħdin naħdmu biex naqdu lilhom. Grazzi ħafna. Grazzi tajt il-President. Xtaqt nispjega biss li dan il-Kumitat mhux dejjem ikun daqshekk imġaqlaq bħalma kien illum. Eh, tqanqlu ħafna ħafna emozjonijiet għawek u niskuża ruħi tal-imġiba ħażina illi rajtu illum. Nittama illi tirrealizzaw illi dak illi għadkom kif rajtu għawek juri bil-provi illi l-libertà tal-espressjoni hija xi ħaġa importanti illi tinkwieta lil kulħadd. Ehm, Irrelevantament mill ideat politiċi tiegħu. Mela, Din il-petizzjoni trid tinżamm miftuħa, smajt ħafna ports biex inżommuha miftuħa, irridu eh, l-rappresentant tal-Kummissjoni najdulu il l-informazzjoni li tagħna llum bil-fom jadinna bil-miktub, verament għandna bżonna, jekk joġbok jibatina dik l-informazzjoni bil-miktub. Għaliex tkun tajnuna kbira. Din il-petizzjoni diġà għaddejnija lill komitat kult u lill-Kumitat Libe. U naħseb illi f'tan il-każ nistgħu nagħmlu għal li nibattu ittra lill gvern Spanjol nruhom it-ħassib tagħna u nippermettulhom eh, jispjegaw ruhom biex huma jispjegaw x'jaħsbu dwar is-sitwazzjoni attwali għabbażi tal-petizzjoni li ċevejna. Tajjeb? Tajjeb wis. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li ġejtu. Il-vjaċi tajjeb lura li Spanja. Għal dawk li beħsibhom joħorġu mill-kamra, keġobkom uħorġu malajr għaliex tfadlinna petizzjoni oħra x'namlu u tkun nuqqas ta' edukazzjoni jekk dak il-petizzjonant inħalluh jistenna. Il-petizzjoni Wieħed seba' erba' fuq l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet ekonomiċi fuq dawk li appoġġaw il-manifestazzjoni ta' nazziżmu u faxxiżmu. Ħalli fuq 30 sekondi. I think we can continue. Sinjuri naħseb li nistgħu nkomplu issa kemm jista' malajr bil-petizzjoni li jmiss. Il-punt numru 20 fuq l-aġenda tagħna, il-petizzjonant huwa Surjanish Cousins u jiena um, nistidnek biex titkellem u nistidnek il-kollegi għarajn biex jitilqu mill-kamra kemm jista' jkun um, fisket. Jekk jogħġbok. Signori, jiena kan cousins? Jiena il-mexej tal ta' Kumitat kontra Nazisti fil-Latvija. insellem il dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u il-President l-idea tagħna titratta il-lista tal-sanzjonijiet finanzjarja fil-Unjoni Ewropea aħna qed nitolbu il-kumitat il biex jitlob l kummissjoni biex ta, biex ikonna lista ta' sanzjonijiet eh, fuq dawk li um, jappoġġaw il-faxisti, nazisti u dawk li għandhom xi attivitajiet eh, xenofobiċi. U nużaw eh, il- il- Eh, sanzjonijiet anki għal dawk l-autoritajiet li qed jappoġġaw dawn din l-attività. Kulħadd jaf dwar il-lista ta' sanzjonijiet tal Ewropea għandna l-politiċi tal-Korea t-isfel il- u għandek it-terroristi mid-Daesh, per eżempju, eh, dan il-politiċi minn mill-Afganistan pereżempju, eċetera, eċetera. L-Unjoni Ewropea l-idea tagħha hija għandha l-idea ta' demokrazija dak li intqal sur Schumann fil ta' l europa uda. Minu ladu? F'din il-lista naraw illi il-Komissjoni taħseb illi eh, l-għadu jeżisti barra mill-Ewropa. Iżda aħna nasbu li hemm jedowa anki ġo l-Unjoni Ewropea bħal pereżempju fl-Istati Baltiċi naraw Um, situazzjoni partikolari fil-Polonja naraw il-monumenti li qed jinqerdu mit-tieni gwerra uh, u fil-gwad tal-armata sovjetika e, e, f'Ungerija u qed naraw il-nazis li qed jiġu jispuntaw fl-Ewropa u rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. U l-Unjoni tara li l-lista ta' sanzjonijiet mhix biss għal għal xi Koreani tisfel jew jew xi Afganistani iżda għal polit politika tan neonazis u koll. U min iħallas għal dawn il-partiti u koll. U mux bis fl-Unjoni Ewropea, iżda anki fl-Ukrajina u koll. U f'pajjiżi oħra. Viċin l ewropa Dik hija petizzjoni tagħna. U et nissuġġerixxi illi tistudjaw din il-kwistjoni flimkien mal-Kummissjoni Ewropea biex naraw se nagħmlu. U naraw eh, x'eżisti llum. Minna l-Europa jkonna l-Brexit, jkonna l-nazjonalisti u qed nibdew neqirdu l-Europa maquda. Għanna bżon tal-Europa maquda, unita, bideja demokratika, u dan huwa biss mod wieħed l-uniku mod fej tista' tagħmel lista ta' dawn il-persuni u tinkludi dawn il-persuni fil-lista tagħkom ukoll. Grazzi ħafna. il komissjoni ed hawnhekk, Signora Mersad Pikeras. Uh, thank you very much. Grazie ħafna, President. Aħna ma kienix il-ħin biex nibatu l-risposta bil-miktub, iżda se nispjega il-proposta tagħna bħala tweġiba nixtieq nefasi l-Kummissjoni hija impenjata bisħieħ biex niġġieldu kontra r razzizmu l-xenofomizmu, l-intoralizmu, l-nazzjonaliżmu estrem li jmur kontra l-valuri tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk l-Unjoni Ewropea saħħet it-tweġiba komprensiva għal fenomeni bħal dan għanna leġislazzjoni Ewropea biex niġildu l-espressjonijiet tal-razzizmu u xenofobija il-membri jridu jikriminalizzaw il-tixwix għal-mibeda jew il-razzizmu għabbażi tal-oriġini etniku u oħrajn u anki il-mibeda fil-klim u anki l-istati membri jridu jizguraw li razzizmu ta' kull stat kull eh, offiza eh, offiza kriminali eh, jiġi konsidrat pala bħala element aggravanti. Dana jinkludi trivializzazzjoni, il ċaħta tal-Holocaust u anki um, il-reati tal-ġenoċidju, tal-nazis, tal-gwerra. tal ġenoċidju tal nazis tal gwerra illi xaktar se jħedġu għal se jxewxu għal mibeda u għal violenza u dana jinkludi disseminazzjoni tal-fuljetti, tal fuljetti tal tal-ritratti kif ukoll il-tqassim tal-messaġġi eh, fil-dinja ta' fuq l-internet li stati membri jridu jiżguraw illi il-simboli tal-nazizmu u fasċizmu u marreat taħt il-liġi nazjonali u l-autoritajiet tagħkom illi jridu jinvestigaw. U jridu jieħdu konsiderazzjoni dak li jiena taħt liġi Ewropea Il-Kommissjoni għanda il-laqat bilaterali ma' l-Istati membri kollha biex tiżgura li jkun hemm transpożizzjoni ta' din l-leġislazzjoni iżda timira l-implementazzjoni effettiva tal-leġislazzjoni ħolqot il-working group biex tiżgura li jkun hemm din l-implementazzjoni effettiva li tinkludi l-livell qoli tal-fuq ir-razzizmu u l xenofobija Xenofobija eh, firgwad li tinkludi ħafna um, um, partijiet diversi li l mill-implementazzjoni effettiva tal-leġislazzjoni, il-Komissjoni qed promovi l-azzjonijiet preventivi biex nevitaw il-dawk li jistaw jmexxu narrativi. Il-Komissjoni per eżempju għandha l-eredukazzjoni tal-network um, um, network fejn għandek il-programm ta' empowerment għanda il-forum minn fuq l-internet u koll li jimmira iż-żieda fil-kapacità tas soċjetà ċivili li inkludi l-estremizmu tal-emin estrem. Fl-2016 ħriġna ftehim bejn il-pjattaformi u l tal-IT biex jġildu kull Um, il-klim tal-mibeda uh, permess tal-internet, permess tal-YouTube, uh, Facebook u l-Microsoft. Aħna għamilna sforzi kbar biex uh, fuq l-inizjativi, u għanna zoċ inizjativi għawnek fit-23 ta' u ta' kull sena għanna il-jum ta' tifkira u anki għanna il-programmi tal-Europa ċittadini fejn għanna 3.5 miljon biex nipromovu il-memoria tal-, tal, tal tal-reati fl-Europa. Ta' dan it-tipu bekk neżistu eh, nemnu illi il-permess tal-qafas leġislativ imur li l-in mill-sanzjoniet ekonomiċi u bekk mux biss jiprovdu għal sanzjoniet eh, ehm, finanzjari zanki oħrajn. Aħna maħniġ sen segwu fuq il-petizjoni għax eh, nemnu li dak li diġanna fil-post imur li l-in mill-sanzjoniet ekonomiċi. Grazzi. Sur Mitrofanu sissa. Grazie ħafna. Illum il pazzizjonant illum il- eh, mhuwiex membru tal-partit tiegħi u bekk m'għandix obbligu li nappoġġah. Però Jiena ma naħsibx li nisa nappoġġa din petizzjoni. Eh, kiku tkellimna eh, sentejn ilu jiena ma stajx nappoġġa din il-petizzjoni iżda situazzjoni f'pajjiżi sadan it-tant dar allar, U bekk eh, biddilt femi. U bekk qed nappoġġa bil-qawwa din petizzjoni il għaliex għax l ideologija ta' neonazisti qed tissaħħaħ u issa għandha l-pożizzjoni fil-mainstream tal-situazzjoni tal politika u mhux eh, f'pożizzjoni marba għal diversi 20 ta' snin il-lemin il radikalizzat um, ehm, ħapost fil-Latvija għal kommemorazzjoni tal- eh, u din is-sena il emin estrem fil-Parlament Latvjan se inkludi um, jum fil- vakanzi nazjonali fil- fil-bisem tal-soldati latvjani. Waqt il-votazzjoni il-maġġoranza tal-partit tana li meċu għasjena u l-abbozz maġiġ adottat, pero u din il-Legion Day ma sarx vakanza nazjonali, iżda kienem ħafna pressjoni mill-komunità internazzjonali u koll aħna m'aħniex qed naraw ost ostakli għal azzjoniet simili fil kwistjoni tal-ħajja politika fil-Latvija li mhumiex importanti għall-Istati Uniti u tal-Unjoni Ewropea hemm bidla għall-emini fis-Settembru tal-2016 il-Kungrezz tal-Alleanza ehm, adottat resoluzzjoni biex il-Gvern jipromovi il-pajis għal dawk li jitkellmu bir-Russjan illi ma jaċċettawx li latvija bħala stat dan qed jissejjaħ għal tindif etniku. il-passi huma issa hemm il-passi biex neħħu il-lingwi tal-minoranza wara mijiet ta' snin biex niżviluppaw l-iskejjel fil-pajjiża dawn l-iskejjel se jiġu meqruda għax qed ibidlu il- il-lingwa Latvijan biss. Il-pass li mis huwa li neħu l-lingwi ta' minoranza fil-kampanja tal-elezzjonijiet u hemm il-proposta mill-diskussa mill-Parlament palissa għal proibizjoni għal xi um, televisions li jaħdmu bil-lingwi oħra. Eh, persuni li intefaw l-ħabs għal raġunit li mhumiex magħrufa, eh, il-partit tiegħi tiġi ehm, eh, prosegwita u hemm prosekuzzjoni kontrija. Janiġ Danoka, kollega li kienet kollega ta'kom qed tistenna biex tiġi ta' minħabba laqa li kellna fil-partit tagħna xi ġimgħat ilu. Mhix eżaġerata li ngħid li fil-Latvja il-neonazi radikali daħlu fil-poter. Jiena nixti nitlob il-komitat ta'kom biex tappoġġaw il-petizjoni biex timponu il-sanzjoniet ekonomiċi għal dawn li appoġġaw l-ideja ta' neonazizmu. Grazie ħafna. E, għanna ftit kellima issa bekk tajtek iżjed ħin mill-suppost u mort anki li l mill-ambitu tal-petizzjoni. Tal Signora Valina, issa. Grazzi, nirringrazzja l-petizzjonant. Għalix dinja ħaġa li tinkwatana l-ideologija neonazi qed narawha fil-pajjiżi differenti. Anke fl-elezzjonijiet li kien hemm fl-Istati Membri qegħdin naraw dana l-lemin estrem li dejjem qed iżid il-votazzjonijiet aħna hawnhekk Ilna niċċelebraw 70 sena ta' paċi inta ħolqien tal-Unjoni Ewropea propju minħabba fek, minħabba daw issa daw li deraġiji li qegħdin dejjem jikbru minħabba dir permissibilità li qed Dawn huma propja l-oppost ta' l-Ewropa. U allura il-periklu jeżisti u jekk mhux qed narawha huwa jew għax qed naraw biss tal-ponta tal-neħerna jew għax eh, ma rridux. U naħseb li kultant ikunu laxki wis aħna fuq għadi kwistjoni, ma nafx kif dan il-Parlament Ewropew pereżempju jippermetti gruppi bħal Nazi, Griegi, Le Pen, eccetera lix kultant tisma affarijiet fil-plenarja illi onestament eh, eh, hemm bżonn tassew ma ma tistax tippermettihom għax imorru kontra d-dinjità tal-bniedem, kontra kollox u dawn huma affarijiet illi hemm bżonn ikunu stretti ħafna fuqhom biex ma nerġgħux nirrepetu żbalji tal-passat. Tasew ħasra illi l-Ispanjoli kollha li kien afdal kumitat ħallew il-Kamra issa aħna fi Spanja għandna illi liġi mardasa illi qed ipoġġu fil- eh, il-ħabs, jitfaw il-ħabs, kantanti, rappers li għadin it-tuwam, għatjatu kont tratti għadin ehm, sussidja għajnu nies, l-nies pro Franco. Prof. Francisco Franco, direttatur li kellna ġifiri u dawn il- dan huwa tassew ħaġa li iħamrilna wiċċ li mista tħamrilna wiċċna da li qed jiġi fi Spanja qegħdin jimmulta n-nies għal flok per eżempju daw n-nies mbagħad tal lemin estrem hemm għat jamlu li ridu issa. Grazzi, Angela, issa Peter Jar. Jena marriċ mur kontra dak li intqal mill-kellimata qabli iżda qed nitbedu mill-petizzjoni fir-realtà. Jena naħseb li dawn il-problemi bażikament uh, qed jiġru fl-istati membri kollha kemm huma u li kollok proibizjoni li toħroġ minn Brussell eh, se jkun eh, mhux se jkun mod tajjeb biex biex eh, taħdem għax dana se se iżid l-ewra xettiċiżmu dana għandu jibqa' fidejn l-istati membri biex jaħdmu hemm ħafna raġuni għaliex da kollu dawn l affarijiet iseħħu kena ħafna esperimenti fil-Germania, għanna nis li jgħamlu kampanja l-libertà ta' espressjoni mill-banda l-wahda, bat eh, oħrajn li ma jridux ek mill-banda eh, l-oħra u bekk eh, diffiċi biex tiddeċidi mill-bot. L-implikazzjoniet huma varji biex nasab li din hija direzzjoni ħażina. il komissjoni dak li qalet kien tajjeb u għandu raġun, għandu raġun Għattakellem dwar il-petizzjoni biss u mux dwar l-istampa e, kbar nistaw namlu ġimat sħax fejn id-diskutu l-oroxettiċizmu, l-emin estrem u Iżda naħseb li dak li intqal mill-Kummissjoni huwa biżejjed m'hemmx problemi bl-implementazzjoni fl-Istati Membri rridu naraw kif se naħdmu dan jew nagħlqu l-petizzjoni jew ngħidu iva u nitkellmu dwar dan fil-laqgħa tal-koordinaturi jiena qed nitlob għas-segwenti għaxatna għawnek hawnhekk dbedna mill-petizzjoni qed inħarsu lejn din istampa iżjed wiesa u naħseb li rridu nmorru lura għal dak li huwa essenzjali. Thank you, Chair. Isur Gabras, Iva, grazzi ħafna. Jiena nixtieq nibda billi nfaħħar il-koalizjoni l-alleanza bejn il-Murasaf u l petizjonant Anki jekk eh, jiġu mill partit differenti huma maqdin fit ħassif il-petizzjoni u hemmhekk għandek stampa differenti minn dak minn dik offruta mill-Spanjoli fej kienu qed jiddiskutu li ġew minn partiti differenti. U għamennu li l-Ispanjoli kollha sparixxew għax eh, huma biss imħasbin fil-gwad tal-kwistjonijiet Spanjoli u mhux ta' l-kwistjonijiet ta' oħrajn jiena niġi minn Spanja iżda jiena ma nikkonsidrax li li nifsi bħala Spanjol dik hija problema għalija. mela, nasab li l-fasċisti u neonazisti u ma elementi perikolużi ħafna, nafuħ dan. Dan il-lemin estrem qed jiżdied fl-Ewropa u Min jider il-problema qed tiżdied u għalhekk il-kollega tiegħi iddeċida illi jaqat l-isforzi tiegħu mal-isforzi tal-petizzjonant f'dak is-sens jiena favur illi il-petizzjoni tibqa' miftuħa u illi nibatu itra l autoritajt fil-Latvija fejn qed nitolbu għal żewġ affarijiet id-deskrizzjoni id deskrizzjoni u spiegazzjoni tal-affarijiet imsemmijim il-petizjonant u minn Miroslavs biex naraw kif eh, x-reazzjoni kollom jekk jaraw l-istess affarijiet li aħna qed naraw. Għax xaktarx li jaraw affarijiet differenti, iżda interessanti nkunu nafu x'qegħdin jaraw differenti minna. U bekkina favur dan għax bekk niċċaraw is-sitwazzjoni. U fir-rigward tal fasċizmu u tan neonazizmu il-kjarifika dejjem hija bżonjuża u, u utli. Ningrazzjak. Issa issa nasab li lestejna diskussjoni fuq dan il-punt u bekk nistidnek sul cousins biex terġa' titkellem għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Naħseb illi l-Kummissjoni Ewropea miex qed tagħmel biżejjed hawnhekk, pereżempju. Kulħadd jaf il-ittimijiet tal-futbol fl-Ewropa u organizzazzjoni bħal UEFA pereżempju fejjina osservatur tal-lob. meta naraw xi bnadar fil-istadium li kollom xi, eh, marka tal-SS jew xi ħaġa simili aħna nimponu sanzjonijiet ekonomiċi fuq it-tim fuq it-tim stess u dan din is-sitwazzjoni hija l-istess il-Ministri tagħna fil-Latvija ġili il-veterani tal-SS imorru jamlu um, ehm, jimmarċaw u fl-istess fl-Estonja, fil-Polonja, qed jirdu l monumenti Aħna, qed ikissru l monumenti fil ungerija qed naraw fil-Dresden, l-istess fil fil dresden l istess fil ġermanja qed naraw dawn affarijiet kollha iżda jekk nieħdu ħaġa bħal wefa bħal m'għandhom fil-wefa. Naraw bandiera tal-SS u naraw li l-ministru jkollu l-bandira simili u eh, nibatu itra eh, il għaliex il-ministru għandu eh, bandira tal-SS tanu għal-gvern mandomx mandomx liġijiet Paċċittadini fil-parlament din hija ħaġa differenti skużawni Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk, tal-li vjaġġajt lejn eh, Brussell u nittama li kolkom il-vjaġġ lura eh, vjaġġ tajjeb lura bekk eh, kollegi wasal żmien biex nagħtu taqsira hawnhekk għandna nħallu petizzjoni miftuħa fil-opinjoni tiegħek hekk smajt u illi nitolbu l kommissjoni biex taġġorna il ikonna aġġornament minn għanda tweġiba bil-miktub biex inkunu nafu kif nisaw nimxu l-qoddim, nixtieq nibatitra l lill gvern tal-Latvja biex ninformakom dwar din il-petizzjoni li teżisti u nitolbuhom għall-opinjoni tagħhom fuq din il-kwistjoni. Nistgħu nagħmluh dan? Iva, tajjeb. Mela, għandkom, eh, Iva, għandkom 10 minuti tmorru lura fl-uffiċini ta'kom, tkunu eh, mintana ma' kulħadd laqat eċċellenti għalikom u narakom il-qalimis.